Dear colleagues, I'm going to make a prompt start today. Eżis kollegi, li nishtiq li nibdew mill-ewwel fit-tlieta minħabba li għan inqas minn sija għal parti dedikata l presidenza Grazzi l kollegi intom li wasaltu fil-ħin u skur li ħajkun hemm iktar kollegi li ħa għadhom ġejjin. Iżda ma nistgħux nistennew iktar minħabba li ħajkun hemm bosta kollegi li jixtiequ jistaqsu mistoqsijiet, ġifiri aħjar nibdew bil-preżentazzjoni. Grazzi lilkom li wasaltu fil-ħin. Mela nibdew bil adozzjoni tal-aġenda. Jekk nista' forsi xil dawn il-bidliet illi l-punt li ta' ħajkun diskuss f'Settembru l-punt 15 ħajkun diskuss fil-11 ta' Mux fil-11 tal-ulju, anzi iżda fil-12 tal-ulju, fil-11 nessin kwart, il-punt 16 Jien qassam żewġ partijiet l-ewwel ħekun rappreżentazzjoni tal prioritajiet tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Estonja, nassur s-Sur Andres Anvelt illi natuħ merba u hekk magħna illi ħajkun rappreżentazzjoni eżattament wara l-introduzzjoni qasira minna naħa tiegħi. Il-punt 16 ħajkun punt li huwa propju preżentazzjoni tal-prioritajiet tal-President tal-Konsil Estonjana tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-Ġustizzja min-naħa tas-Sur Urmas Rajn Salu, Ministru tal-Ġustizzja. Il-punt tal-epu ħajkun pospost għal Settembru u għan punt ġdid numru 17 fuq il-whistle files tal-whistleblowers. blowers U jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni għal bitlit li jiena suġġerejt għall-aġenda nistgħu nadottaw. Mela, apparti minn hekk għandna xi ftit min-naħa tal-President mhux ħajkollna interpretazzjoni bil-Malti, Kroat u għajrink hemm interpretazzjoni bil-Malti. Is-Sur Lopez Aguilar ħajkun rapporter fuq il-kaxin li diħel u ħireġ mill-Unjoni Ewropea. Id-delegazzjoni tal-atti ta' implementazzjoni u delegati u għal punt numru 3 u skont ir regolament 98 tas sena 2013 skont l-artiklu 14.2 għanħal diskutu fuq eh, l-exclusive precursors. F'April aħna kena diskussjoni ta' dan ir-rapport u l-artiklu 42 tal-regolament jikrikjed il-Parlament Ewropew joħroġ b'rapport delegazzjoni tas seta għal ħames snin. U dan ir-rapport irsi mhux iktar tard minn tliet qabel ma jiskad il-perjodu ta' żmien. U sakemm mal-Kunsill jew il-Kummissjoni ma jġġazzjoni f'dan il-periodu tliet xhur jista' jsir hekk. Issa jekk il-Parlament Ewropew mhux ħajaqbel ma' din l-estensjoni, estensjoni bi proċedura ta' silenzju, ma nafx hekk intom tifmux din li qed ngħid jiena konna jkollna riżoluzzjoni sal-ewwel ta' Diċembru 2017 għalhekk kienet tipproponi li jkollna data ta' skadenza illi sa din id-data eh, oġġezzjoni fil-forma ta' mozzjoni u riżoluzzjoni tista' titressaq sa' Settembru ta' din is-sena. Qed nara li kulħadd ħadd attent ħafna għal di. Eżis kollegi għandna wkoll vot elettroniku għada fil-5 nofs u manka l-erba fil-11 ta' ġifir ġibu l-karti tal-vot. Mela, tajb pwis nistaw nibdew bil-ewel punt tana, l-punt tlieta il-ġdid. U jkollna prezentazzjoni sa' minn Andres Anvelt, l-għal Ministru tal-Affarijiet tal-Intern. ta' l tal affarijiet tal intern fissem Repubblika tal-Estonja. Nixtieq nagħti merba l-Sur Anvelt u l-tim kollu tiegħu aħna kuntenti ħafna li inti qiegħed hawnhekk fi Brussels sabiex tippreżentana l-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana. Naħseb nista' nagħtik merba minħabba li l-ewwel darba li qudiem il-Kumitat tal-Libe ħanatikom idea ta' kif ħanimxu l-lum mill-perspettiva aktar prattika. Jiena kont prezenti għal-laqa illi kelkom informali tal-JJ f'Tallinn il-ġimgħa li għaddiet. Grazzi tal-ħejja tagħkom nixtieq il-kollegi li matul dik il-laqa kien hemm ċertu elementi strateġiċi tal-Presidenza tal-Estonja li kien preżentati bħal pereżempju l-interoperabilità u oqsma oħrajn ewlenin iżda parti minn hekk Aħna rajna li fil-laqa, speċjalment fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni u affarijiet interni, kien hemm ċertu osma ewlenin ta' interess immedjat bħal pereżempju l-pożizzjoni tal-Libja tal-Mediterran illi kienet edha tiddomina il-diskussjoni ta' filgħodu żgur il-Ministru tal-Intern jixtieq illi jitkellem fuq dawn il-punti. Iżda anke punti oħrajn strateġiċi ġenerali ġifiri mux ħaniħu iktar ħin jiena għall-introduzzjoni tiegħi, però nixtieq ningrazzjakom tal-li bdejtu l presidenta tagħkom b'din il-laqgħa informali li żgur ħalli tkunu tafu iktar dwarha wara il-preżentazzjoni. Mela, Sur Anvelt, tista' titkellem għal 10 minuti Sakwarta kwarta u bat ħajkun hemm il-kollegi li ħajsaqsuk il-mistoqsin. Ħajkonna sija biss għad-dispożizzjoni tagħna din diskussjoni mela nħalli fidejk, Ministru. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis membru tal-Parlament Ewropew, Snjuri. Huwa il-pjaċir tijaj u jien ħossni onorat li nkellimkom hawnhekk ilna bitmun tal-kunsil fidejna għal dawn l-ħarra xartijem. Din hija l-ewwel Presidenza l-Estonja. Nistana, l politiċi u ċittadini, kulħadd fem kemm hija responsabilità importanti. Ġifieri minn aħna qegħdin napprezzaw ħafna din l-isfida u rridu nagħmlu minn kollox ħalli bekk navvanzaw il-proġett Ewropew l qudiem Din hija xi ħaġa li tot eh, għalija iżda tot tal-kulħadd fl-Estonja. L-Estonja fl-ewwel ta' Mejju tas-sena 2004 issieħbet fl-Unjoni Ewropea kienet ġurnata sabiħa ħafna tar-rebbija dakinhar u kulħadd kien ottimist ħafna u kien mimli tama il-negozjati ta' sħubija damu għaddejjien għal madwar sitt snin u nofs, sumbat erba snin wara aħna issiħibna fid-żona Schengen ġifiri issa maċ għanna iktar kontrolli fuq il-frontieri tagħna. Ġifiri kulħadd mill-ewwel seta' jara fl-importanza u japprezza il prinċipju u dritt ta' ċaqli ħieles ta' ċittadini. Dan l ftit sin kolli ngħid li kienu diffiċli għalina l-koll. Kien hemm il-gwerra fil-Ġorġa, il-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-kriżi ta' żona euro u il-problemi fil-Krimea kif ukoll problemi tal-immigrazzjoni u attakki terroristiċi fl-bliet Ewropej. Jiena naħseb illi kull jum li jgħaddi qed naraw li r-realtà dejjem qiegħda tinbidel. L-affarijiet ma domx l-istess bħalma kienu meta aħna sibna fl-Unjoni Ewropea u aħna fl-Estonja qegħdin nieħdu iktar impenn ħalli bekk nużaw b'mod l-iktar għaref din responsabilità. U jiena ċert li din hija l-attitudni tal-Presidenzi kollha aħna qegħdin naffaċċaw ħafna problemi bat il-Presidenza tagħna. Aħna nkollna ngħidu illi qed nagħtu importanza kbira għas-sigurtà interna kif ukoll kontrolli fil-frontiera ħankunu qegħdin nagħmlu minn kollox matul il-Presidenza tagħna sabiex navvanzaw bil-politika komuni tal-azil kif ukoll il-mandat għall-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri sa parti minn hekk ħanifukaw ukoll fuq miżuri short term ħankunu qegħdin nħarsu lejn il-biżuri li għandhom jittieħdu fuq ir-rotta tal-Mediterran ċentrali. Il-problemi hemmhekk isserjaw ħafna u l-ħbib tagħna Taljani għandhom bżonn lejn għajnuna tagħna. Il-Ministri tal-Unjoni Ewropea tal-Intern Diskutew f'talin kif nistaw nejnu l-Italja blaħjar mod u x-xogħol fuq miżuri speċifiċi li jistgħu jittieħdu f'dan il-qasam ħaj nkomplu niddiskutuhom anka fil-Koreper fl-12 ta' Lulju Is-sigurtà ta' ċittadini tagħna hija xi ħaġa importanti ħafna. Aħna nixtiequ illi insommu dan is-sens ta' sigurtà. L-interoperabilità hija xi ħaġa li aħna ħsibna li kienet verament xi ħaġa importanti għal snin twal. Fl-Estonja din it-tip ta' interoperabilità kienet ila li saret realtà u edha taffet ħafna iktar ma mhux biss il-qasam tal-ġustizzja affarijiet interni aħna konvinti illi l-interoperabilità anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li tista' tejjeb il-possibilità li l-istati membri jġildu kontra terrorizmu u tkun tista' ukoll ittejjeb is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. L-interoperabilità għalija tfisser il-fatt li aħna neħu l-ixkiel għal dawk illi li għandhom id-dritt illi proġessaw din informazzjoni dajn ma jfissirx li għanna nikkompromettu fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni jew l-intervedenza għal drittijiet tal-bniedem. Jiena ninsab kuntent li nista' ngħid li sa wasal il-waqt illi nieħdu azzjoni hemm bosta proposti leġislattivi li qegħdin niddiskutu bħalissa dejjem huwa tajjeb li jkollok numru ta' prioritajiet ċari, speċjalment meta pajjiż ikun żgħir. Ista' aħna bessibna nistabri ċertu prioritajiet. U l-prioritajiet tagħna huma marbutin ma' dak illi intom tiddiskutu hawnhekk fil-Kumitat Libe. Issa nixtieq ngħid ukoll il-kollega il-Ministru Urmas Reinson ħajkun qed jattendi l-laqgħa ta' għada ħajintroduċi l-qassam tiegħu. Issa ħankompli mill ingliż Sinjuri, il-kwistjoni tal-immigrazzjoni kienu verament ta' importanza kbira għalina fuq l-agenda tagħna. Aħna ħan indirizzaw dan is-sens ta' urġenza u imbosta problemi iżda l-għanijiet tagħna huma ċari. aħna għanna bżonn li jkollna politika tal u tal-immigrazzjoni tkun ġusta il-qofol tal-politika tal-paċi għandha tkun marbuta ma' kontroll iktar effettiv tal-frontieri esterni tagħna. Il-miżuri fuq medda twila ta' żmien għandhom ikunu qed jimxu id fit ma' miżuri fuq medda medja ta' żmien u anka medda qasija ta' żmien. Aħna palissa qegħdin inħejju ruħna ħalli bekk naraw illi biex ikonna suċċess l-elementi kollha rridu naħdmu fuqhom fl-istess ħin. il l-Italja verament huma minn ta' quddiem. U mbagħad jaffaċċaw problemi l-ewwel. Il-flussi tal-immigranti hemmhekk qegħdin jaslu l-ewwel din raġuni il pajjiżi kollha għandhom juru magħhom ħafna iktar solidarjetà anke f'termini ta' Relokazzjoni kif ukoll li jibatu ħaddiema u għajnuna ħalli jaħdmu mal-EASO u anka mal-Frontex. Aħna nadottaw l-pjantazzjoni għall-Italja li kien adottat anka fis-6 ta' Lulju aħna nixtiequ li konna iktar implementazzjoni ta' malajta dan il-pjan u bdejna bix xogħol diġà Din il-ġimgħa din kwistjoni ħad tkun diskussa f'bosta gruppi differenti bħal iskifa, l-IPCR High Level roundtable Table. F'Malta, s-sena li għaddiet kien hemm ftejjim li ntlaħaq fuq kif aħna nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar tal-rotta tal-Mediterran ċentrali li aħna nżarmaw il lil dawk li qegħdin jagħmlu traffikar tal-bnedmin. Issa, għabbażi ta' dikjarazzjoni ta' Malti, il-Presidenza Maltija ħejjiet pjanta implementazzjoni. Waħna ħankomplu nikkontrollaw l-implementazzjoni ta' dawn u r-riżultati. Jina naħseb li l-politika hija part importanti fil-politika tal-immigrazzjoni naħseb l-iktar politika importanti dik tal-ritorni. Importanti ħafna ħalli il-ċittadini jerġgħu jibdew jafdaw fl-Unjoni Ewropea u jafdaw fil-politika tal-ritorn u illi aħna innaqsu l-inċettiv għall-immigrazzjoni irregolari. L-intenzjoni tagħna hija li aħna ninvestu f'politika ta' ritorn iktar effiċenti ħalli bekk nkunu nistgħu nieħdu ssib kemm l-aspett intern kif ukoll l-aspett estern tal-politika ta' ritorn. Meta aħna nużaw is-SIS, is-Schengen Information System biex aħna naqsmu informazzjoni bejn l-istati membri aħna nkunu nistgħu naraw li dan huwa pass importanti ħafna li għandna nieħdu. Dwar ir-regolokazzjoni ħarajna li kien hemm progress konsiderevoli dan l-aħħar kien hemm iktar minn 20,000 persuna li kienu irrelokati. Sissa waħna nasbu li sforzi jekk nagħmlu iktar sforz, importanti li huwa narfu li huwa possibbli iva nagħmlu rekozzjoni ta' iktar nies fil-Italja u fil-Greċja. Importanti li l-Istati membri iżobbu ma dak li sar ukoll Pala impenni dawk l-impenni li tindum l-istati membri. Naħseb li r resettlement u importanti ħafna l-implementazzjoni iżda miex edha timxi tajja bizzejt. Zerġ terzi biss tal-dawn il-numri kienu waslu għal resettlement. Il-Presidenza tat importanza kbira l-fatt illi aħna rridu nipproteġu lil dawk iċ-ċittadin ta' pajjiżi terzi li għandhom ħafna kwalifiki il-direttiva tal-kartel blu kienet waħda il prioritajiet ta' Presidenza tal-Estonja. Aħna nixtiequ illi jintlaħaq ftejn fuq il-mandat ħalibek nibdew bin-negozjati mal-Parlament Ewropew. Issa jiena nixtieq nissaqfu l-fatt li skont l-opinjonijiet tal-Kunsill l-Istati Membri għandhom ikunu f'pożizzjoni li joħorġu permessi ta' residenza skont il-liġi nazzjonali. Skont il-politika tal-viża. Aħna lesti illi nibdew bil-negozjati mal-Parlament Ewropew nkomplu bihom jien naf kemm il-viża umanitarju huma importanti għal dawn il-Parlament Ewropew. Wara d-deċiżjoni li nittieħdet mill-qorti naħseb li rridu nisseparaw il-diskussjoni għal-viza umanitarja mill-diskussjoni fuq il-recast. Issa fuq il-recast naħseb illi jiena jekk intom taqblu ħanitlob li tim biex ikomplu dejjem bix-xogħol fuq livell tekniku ħalli jaraw kif mal-Parlament u l-Kunsil aħna nistgħu nindirizzaw il- problemi ta' li aħna qegħdin naffaċċaw fil-kuntest tal-viżas umanitarji. Il-Presidenza tal-Estonja, bazi tax-xogħol li sar min-naħa tal-Presidenzi ta' qabel l-Olanda, Slovakkja u Malta, aħna komplu bl-analiżi tal-proposti leġislattivi kollha fuq ir-riforma tal-sistema tal-azil komuni għamlu minn kollox biex aħna kun nistgħu niksbu kemm jista' jkun progress fuq il-files differenti fuq il-pakket ta' riforma. Dwar il-files illi dwarhom ħajkonna negozjati mill-Parlament Ewropew aħna nittamaw li ħajkonna kooperazzjoni tajba ħafna. Fuq l-evoluzzjoni tal-EASO, illi ħassir issa Aġenzija tal-Unjoni għall-Azil kien hemm numru ta' trilogu u l-qatt tekniċi ġa saru u kien hemm ftehim interistituzzjonali li ntlaħaq fuq il-prinċipju ġenerali. Madana kollu iktar xogħol fuq il-finalizzazzjoni ta' test jkun importanti ħafna skont il-Presidenza Estonjana. Fuq il-Eurodac, il-Kunsill laħaq approċ ġenerali parzjali f'Diċembru tas-sena li għaddejt. Il-Presidenza Maltija u kol wesset iktar il-mandat tal-konsilista kemm ċertu kwistjonijiet illi fil fatt jiddependu fuq il proposti l-oħrajn illi għadhom pendenti. Minkejja dan kollu aħna lesti nibdew bitrilogu mal-Parlament Ewropew fl-Ulju stess. Dwar regolament ta' Dublin, aħna nkomplu x-xogħol biex insibu kompromess fuq kif għandna niplakaw il prinċipi ta' solidarjetà u responsabilità. Matul dawn l-aħħar ftit xhur l-Ministri u l-Ambaxxaturi kellhom diskussjonijiet fuq din kwestjoni. Kien hemm ċertu ftehim komuni fuq xi ftit mill-aspetti li ntlaħqu kien hemm iktar progress li hemm bżonn li ntlaħaq anke fuq numru ta' kwistjonijiet speċifiċi għalli bekk nkun nistgħu navvanzaw. Matul diskussjonijiet li saru kien hemm appoġġ komprensiv għal dan l-approċ. Dan ifisser l-regolament il-ġdid ta' Dublin kif ukoll politika tal-azil tal-Unjoni Ewropea nistgħu nara bħalhom parti minn stampa iktar ġenerali. Riforma għandha tkun implementata skont politika oħra wkoll li tinkludi il-flussi migratorji regolari barra mill-Unjoni Ewropea, il-ġestjoni tal-frontieri esterni, insaħħu ritorn kif ukoll insaħħu u niskuraw il-fatt li l-kontroll fuq il-frontieri interni jibqgħu eċċezzjoni biss. Il-Presidenza Sonja għandha importanza kbira għal proposti kollha għal tat-tieni pakkett leġislattiv fuq ir-regolament ta' kwalifiki. Ser diġà ħafna eh, progress li nistaw narfu livell tekniku. Għabbażi ta' xogħol li sar minnaħat tal-Presidenza Maltija, aħna naħsbu li hemm bżonn nibdew bid-diskussjoni mal-Parlament Ewropew ħankomplu fil-fatt naraw li nkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet fuq il-qafas ta' resettlement. Minħabba l-komplessità ta' dan il-fajl, il-progress fuq ir-regolament tal proċedura tal-azil kien f'xi ftit limitat u aħna ħankomplu bl-analiżi tal-proposta fuq livell tekniku. Palma tafu l-kolleġizlaturi qablu li jisospendu il-negozjati fuq il-pajizi siguri bati ikomplu fil-qafas tal-regolament tal-proċedura tal-azil. Issa, nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni tas-sigurezza. Sigurta. it theddida ta' terrorizmu bħalma rajna mill-attakki riċenti hija xi ħaġa ċara u reali. Il-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew adottati ix-xar li għadda talbu azzjoni konkreta fid-dawl tal-terrorizmu. U fl-imkien ma'kom ħanamlu dak li nistaw biex niġilduha. Ma dan ħajitlob approċ fuq medda twila ta' żmien u impenn anka mill-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ġunju, ħajkun hemm twaqif ta' grupp ta' livell li ta' radikalizzazzjoni ħajibda jaħdem fuq il-possibilitajiet differenti biex iwaqqaf iċ-Ċentru Ewropew fuq il-prevenzjoni u d-deradikalizzazzjoni. Bħala Unjoni aħna għandna obbligu ċar, morali u legali biex nħarsu ċittadini tagħna. Intom konxi mill-isforzi li għaddejjin, ħafna minnhom li għandhom ma' skambju ta' informazzjoni, il-ġellieda barranin terroristi u dawk li ġulura qegħdin naħdmu bil-qil biex inkunu nistgħu implementaw dawn il-miżuri. U għalkemm nistgħu nagħmlu dejjem iżjed kien hemm progress E, f'dak li qed indaħnu fil-databases Ewropej kif ukoll konsultazzjonijiet tagħhom. Aħna impenjati bisħieħ biex nimxu l-qoddim fuq il-proposti tas-SIS, ġbiri s-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, e, li ġiet proposta mill-Kummissjoni ġiet prezentata fl-2016. Dawn il-proposti inkludu tibdili jgħinu biex niġġieldu terrorizmu fost affarijiet oħra billi u obbligu li jiġi maħluq alert SIS f'każijiet li għandhom xaqsmu ma' reati ta' terroristi u e, veri kwalifika ta' inkjesta biex tejn l autoritajiet jiġbru l-informazzjoni essenzjali. Il-Presidenza ħat kompli tindirizza dawn il-proposti bħala priorità. U għabbażi ta' diskussjoni li saru fl-aħħar kunsil u skambju ieħor ta' opinjonijiet fuq livell ta' grupp ta' ħidma li diġa saret waqt diġa ħassir waqt il-presidenza ta' l-Estonja, L-intenzjoni tagħna hija li konna approċċ ġenerali tal-ħarifa u mbagħad inkunu f'pożizzjoni nibdew in-negozjati interistituzzjonali fl-2017. Sabiex nkun nistgħu nżidu il-ġestjoni ta' sigurtà u l-frontieri, ittieħed pass l-ewwel pass importanti bitħul fis-seħ ta' emenda għal kodiċi tal-frontieri ta' Schengen li twassal għal eh, verifiki sistematiċi fil-frontieri esterni u kif ukoll il-ftehim riċenti fuq kwistjonijiet politiċi ta' sistema ta' tħul ħruġ kienet verament importanti biex nkunu nistaw bil li nitnitemaw l-ħajsir nar l-erba li ġej li nħu bil politiku fuq tfal oħra, inkluż l-ETIAS u SIS, eh, dawn it-tnejn għandhom jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għal dawn l-anijiet li semmejt. Il-sistema ta' informazzjoni u autorizzazzjoni ta' vjaġġar Ewropew l-ETIAS hija priorità għalina issa li l-Konsil seta' jilħaq approċċ ġenerali fuq dan il 5 f'Ġunju nixtiequ nibdew negozjati mal-Parlament Ewropew kemm jista' jkun malajr sabiex ikun nistgħu nilħu bil politiku qabel it-tmim tal-presidenza tagħna. Presidenza jempenjata u koll li taħdem sabiex tassigura l-interoperabilità ta' sistemi ta' formazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal ġestjoni tal fruntieri migrazzjoni sigurtà. Il-Kunsil laqa rakkomandazzjonijiet mill-grupp ta' esperti tal livell sabiex niksbu l-interoperabilità U mill-ħarifa l-Presidenza jkun ta' tkun l-estra taħdem fl-imkien ma'kom il-Parlament u l-Kummissjoni biex iwittu tri għal proposti ta' interoperabilità li, li l Lan tagħna huwa li neliminaw l-ostakli tekniċi mid-dejta li diġà nġbru. u nżaħ bl-aħjar mod. Użu aħjar ta' dejta eżistenti tnaqqas il-bżonn li nġbru dejjem aktar dejta. U dawn id-diskussjonijiet mhux ħajkollhom impatt jew inkella mhux ħajdewmu il-ħidma li għaddejja fuq il-proposti leġislattivi li għandna qudiemna bħal IES, e ITS e u SIS. Fil-ħidma lejn l-interoperabilità nassiguraw il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali u l-ħarsien ta' dejta se jkunu prioritajiet ewlenin għall presidenza Ir-raġuni għalfejn l-Estonjani ħobbu l-IT u l-interoperabilità hija propju għaliex twassal livell oli ta' ħarsien tad-dejta kif ukoll trasparenza fuq l-użu tad-dejta. Ta Aħna nemnu kol li iju e liża bħala aġenzija li topera sistemi ta' formazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq skala kbira għandha tissaħħa u tingħata l-mandat sabiex timplementa soluzzjonijiet ta' interoperabilità fil-prattika. Għalhekk aħna impenjati li naħdmu fuq il-proposta leġislattiva tal-Kummissjoni fuq EU liża bħala priorità taħt il-Presidenza tagħna biex ikunu nistgħu naslu għal approċċ ġenerali fil-Kunsill sa' Diċembru tal-2017. Sinjuri, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjakom tal-għajtuni għawek il-lum u tal-tajtuni l-opportunità sabiex niprezenta il-prioritajiet ta' l-Estonja sabiex namlu l-Europa post aktar sigura ċittadinu dawk li ġizruna għawek. U jina l-esna wieġeb kwalukom mistoqsit li stajkolkom. Grazzi ħafna. Ministru, ma nafxet jiġri fid-dwal. Eh, ma nasibx li Russi u xek. Sibt li forsi konta tindu mizzejiet. Iva vera tkellimt naqa iż imma xorta naħseb li Russi tiġi bidlu dwar. Imma din mish il-kwistjoni. Il-kwistjoni hija li tant firxa ta' kwistjonijiet inkluż eh, files qegħdin nkopru għanna nofsija għal kwistjonijiet komplessi ħafna Anka qed nipprova nara min talab il-kelma sissa għandi erba, Sinjura Sippel, Sinjura Gomez, Sinjura Bjork u Sur Kjore. Indikaw ftit. Okay, if you just jot them all down. Okay, um, so those who have just arrived, um, we mentioned in the introduction that... Mela minn għadu kif wasal jena semmejt li il-JHA, il-Konsil Informali, eh, kien dominat mill-kwistjoni tal-Libja, Iżda ovvjament ħafna mill-kwistjonijiet strateġiċi li semmew mill-Ministri inżammew fuq l-aġenda, inkluż ħafna mill-kwistjonijiet ta' interoperabilità qed jas eċetera li semmejt inti. Ovvjament maħniex ħankopru kollu illum, imma xtaqt insemmi din il-kwistjoni ta' priorità tal-kwistjoni tal-Libja u il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u il-kodiċi ta' kondotta li tqajmu fid-dettal biex natujkom idea ta' x'e jiġri. U ħafna kollegi għawek għadhom kif konkludew files ta' azil fuq kwistjonijiet oħra. Me, dik nala, issa naddi l-kelma li Sinjora Sippel u mandkom xizit minn zewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, hija sfida għaliex jiena ċerta li aħna l-koll għanna ħafna mistoqsijiet ma ħaniprofa nifoka fuq xi żewġ u tliet punti. Għadni kif rajt, eh, s-arja tal-istampa mill-Ministri tal-ġeħċe li tkellmu dwar il-ritorni volontarji mill-Libja u Niger. U għalek nix insaqsi l ewwel net. Tista tevalwa xtaf fuq dan xinuma il-pajizi ta' oriġni ta' persuni li edin jibqaw fil-Libja li marru l-Libja eh, għal raġunijiet ta' xol u issa jinsabu isom f'nassa U jekk nafux minn pajjiżi oħra ta' oriġni xem bżonn li jsir, mhux biss ħalli n-nies imorru lura f'pajjiżhom, imma sabiex intihom prospettiv sabiex mhux sempliċement imorru lura u jispiċċaw isibu raġuni oħra għalfej jaħarbu minn pajjiżhom u jippruvaw imorru postiħor ieħor sigur. Issa fuq il-Libja nifissa, Jina smajt dwar kooperazzjoni msaħħa u appoċ għal Gwardjani tal-Kosta tal-Libja maħna l-koll nafu li l-Gwardjani tal-Kosta tal-Libja huma speċi ta' aġenzija sottomilitari miex nista ċivil, għalek xistaw najdu fuq dan, u huwa minnu li xinis xafu fuq dan, li xinis li għedin jaħdmu għal eh, Aġenzija tal-Gwardjani tal fruntieri huma wkoll marbuta ma' eh, kriminalità organizzata u li qegħdin jużaw dawn in-nies li qegħdin li huma moħħlin eh, fil-Libja ġifieri jispiċċaw f'xogħol sforzat jew ehm, jasar. Issa dwar ir-sistemazzjoni minn reġjuni ta' konflitt, kif taslu għal dan il-punt jekk inżommu f'moħħna li ħafna stati membri li ma tantx huma favur dan. U żewġ mistoqsijiet tal-aħħar fuq sigurezza, inti tkellem dwar radikalizzazzjoni u deradikalizzazzjoni u jina naħseb li dan huwa importanti kemm ġewwa u barra l-Unjoni Ewropea. Inti tkellem ukoll dwar ċentru Ewropew għal dawn ir-raġunijiet. Imma għandek xi ideat dwar xed jiġri fl-istati nazzjonali tagħna u saf li ma punt jista ċentru Ewropew jappoġġa u jinkoraġġixxi l-istati membri sabiex jagħmlu aktar dwar dan. jiġri li jkollhom bażi ehm, fuq iż ta' terrorizmu. Mela, grazzi ħafna ma żommu ma żewġ minuti jekk joġobkom. Anna Gomez imis. Grazzi ħafna sur Ministru issa fuq il-Libja l oħra. L-ambasċatur Martin Kobler kien Ir-rappreżentant speċjali ta' Segretarju Ġenerali sa' tmim ta' xar li għadda huwa Ambaxxatur Ġermaniż u ġi jkellimna fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tagħna xi tliġimat ilu qal li l-Unjoni Ewropea kienet titħallas il-kampijiet ta' detenzjoni. Insejħulhom hekk għax fil-fatt hekk huma kampijiet ta' detenzjoni fejn hemm l-ar forum ta' eh, tortura m'hemm l-ebda monitoraġġ u l-mistoqsija tiegħi hija din Mill-jider il-ministri edin iserħu fuq l-IOM u l-UNHR fil-Libja. L-UNHCR fil-Libja manda lebda eh, prezenza legali hemmhekk hemm xi uffiċċji lokali, xi ftit persuni mill-IOM, x'sistema ta' monitoraġġ hemm biex nassiguraw li aħna fil-fat maħniex edin nħalsu dawn għal dawn il-kampijiet ta' detenzjoni fejn hemm dawn iksur ta' drittijiet tal-bniedem u e, tisiru torturi. fl-2011 u 12 kont zort il-kampijiet fil-Libja u naħseb li l-lum il-ġurnata ma' ħafna qar u x'monitoraċċ għandna biex nassiguraw li it-taħriġ li qegħdin nagħtu lill-Gwardjani tal-Kosta tal-Libja hija fil-fatt eh, eh, jaħdem dan it-taħriġ mhux jaħdem kontrina. Kienu qed fuq il-bastimenti Taljani u mbagħad jgħidu skużawna għax ħasbuhom migranti. Iġri ħasbu jekk ħasbuhom migranti mela rajt jistgħu l-om. l-Unjoni Ewropea kif tista' tkompli b'din il-politika jekk manna l-ibda mod kif nikkontrollawhom? Safadalli mistoqsija fuq il-ħames direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus. Aħna konna t-nittamaw li din tiġi konkluża taħt il-presidenza Ewropea u ħilna fit trusts taħt il-presidenza ta' qabel. U nishtiq najt nilek sur ministru li issa tama edha fuq eh, u l-presidenza estonjana sabiex ngħaddu għal din il-ħames direttiva. Skużani, il-direttiva fuq il-ħasil tal-flus għada ħan indirizzawa mal-Ministru tal-Ġustizzja. Grazie ħafna nixtieq nirringrazzja lill-Ministru anka laqa li kellna fuq il-file speċifiku li jiena rapporter tiegħu fuq ir-sistemazzjoni kellna opportunità biex nitkellmu fuq il-ħidma li qegħdin nagħmlu b'mod parallel. Jelle grazzi ta' dan. U nixtieq inżid ukoll mal-mistoqsija ta' Sinjura Sipel li fl isqarrija ta' 6 ta' Lulju tal-istampa inti qed li ħajkunu qegħdin iżidu ir resistamazzjoni mir reġun ta' konflitt u nixtieq nkun naf eżattament naqra oħra eh, x'inhi hija xi ħaġa ta' Unjoni Ewropea hija kwistjoni eh, nazzjonali mm, eh, xi ħaġa għandha xaqsam mal-qbil mal-Turkija u x'inhuma ċ ċifri, dawn huma din hija informazzjoni importanti. Issa dwar il-Kunsil tal-GHA għandi xi mistoqsijiet, aħna ktibna eh, xi MPs minn gruppi politiċi ktibna itra li esprimiet il-tħassib tagħna u nixtieq insemmihom fil-qosor wieħed minnhom għandu x'jaqsam mal-kodiċi ta' kondotta fuq ċertu attivitajiet ta' tfittxija u salvataġġ minn xi NGOs. Opinjoni tagħna li li twaħħal f'dawk li qed insalvaw il-ħajjiet ma twassalna imkien aħna qegħdin infallu m'għandniex attività Ewropea ta' salvataġġ u tfittxija li hija xi ħaġa li dan il-Parlament talaba kemm il-darba. U jekk nibqaw nillimitaw l-attivitajiet ta' tfittxija u salvataġġ tal-inġija u tal-nispiċċaw nittifu aktar ħajit u mbagħad jkunu responsabilità tagħna u hekk għandu jkun. Għalhekk għalina din hija ir-rotta ħażina. Issa, kollegi semmew l-appoċ l-ekkim sejja Gwardjani tal-Kosta tal-Libja, najdilom ek, għalix Eh, il-rapporter fuq il-Libja jgħid li dawn huma militias u hemm abbużi kbar ta' drittijiet tal-bniedem li qegħdin jagħmlu huma. Jiġri li konna din it-tip ta' kollaborazzjoni naħsbu li hija ħażina ħafna eh, u mhux kif irridu nimxu qudiem bħala Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar dwar ir-responsabilità tagħna fil-ġejjieni. Jiena naħseb li l-punti ewlenin għal politika tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea miex frontieri jew ritorni hija solidarjetà u sim ta' responsabilità u din rridu nagħmluha tajjeb, il-Kunsill rridu jagħmluha tajjeb. Aħna qegħdin naħdmu bl-almu tagħna hawnhekk fil-Parlament u nixtiequ nitolbu lilkom il-President tal-Unjoni Ewropea sabiex dan jista' jittejjeb. Grazzi ħafna sa' Sur Koelju. Grazzi Sur President, Ministru, huwa pjaċir li nerġa' ta' miegħek Grazzi għal istqarriet tiegħek u għal eh, dettalji komprensivi fuq il-prioritajiet tal-presidenza estonjana nixtieq nifoka b'mod partikolari fuq żewġ punti. Il-Aġenzija ġdida tal-Azil tal-Unjoni Ewropea u riforma ta' SIS. Issa fuq l-Aġenzija, jina verament qed nistenna bil-ħerqa li kolli l-impens sħiħ tal-presidenza tiegħek sabiex nagħlqu dan il-fajl mod definittiv. Bħalma tafu aħna qatanna xi kwistjonijiet li rridu nsalvaw, insolvu, imma m'għandniex indewmu l-approvazzjoni finali. Għandna bżonn aġenzija b'saħħit għall-ażil fuq il-post u għandna bżonna kemm jista' jkun malajr. Fuq l-SIS qed nistenna bil-ħerqa nikopra mal-presidenza tiegħek fuq din il-kwistjoni, jien ukoll naħseb li hija priorità għalikom u kif ħajkolli l-opportunità nispjega iżjed tard illum f'dan il-kumitat jiena nemmen li dan il-Parlament għandu iwassal riżultati kemm jista' jkun malajr. L-SAS issa twassal sigurta issa fil-ċittadini tagħna. Għalhekk għandna nimmiraw għal bil politiku raġonevoli maġġen u jina inserraħ fuq fu eksa biex dan isir. Grazzi. Grazzi ħafna, eh, Carlos, issa Elixajn. Caro Ministro, le faccio i migliori auguri per la vostra. Grazie, Sur President, Ministru, nawguralek għal presidenza ta'kom, imma il-punta tluq kum u għallar. Hija ħaġa surreali li l-Kunsil nessa l-impenji tiegħu dwar rilokazzjoni u anka diskussjoni fuq Dublin fejn nippruvaw nevitaw kwalunkwe obbligu ta' solidarjetà waqqas biss maħna qegħdin niddiskutu fil-Kunsil il-proposta li saret mill-Kummissjoni. Jina nixtieq nitolbok Peress li inti semmejt numru ta' suġġetti fil-qasam tal-riforma ta' Dublin fejn jista' jkun hemm il-bil, tista' tgħidilna eżattament x'inhuma għalija hija ta' mistħija li l-Kunsill jaqbel biss fuq l-elementi ta' esternalizzazzjoni tal-frontieri tagħna u responsabiltajiet tagħna. Huma l-pjan ta' azzjoni ħareġ il-ġimgħa li għaddiet u affukat fuq dawn l-elementi ta' esternalizzazzjoni ta' ripatriazzjoni ta' migration compact li nagħtu l-flus l-Gwardjani tal-Kosta eh, tal-Libja li bħalma fakru oħrajn jisparaw fuq l-immigranti. Jina il-ħamis kont eh, f'Katania biex nżur waħda minn dawn il-bastimenti l-SOS Mediterranean. Eh, u aktar minn nofs ta' dawn il-persuni jihdu xsibom għandhom sinjali ta' torturi li kun għaddew nof fil-Libja. Ġifiri, il-risposta hija li provaw inżommu nis fe' edin f'pajis fejn kull dritt fundamentali jiġi maħnu kull, kull jum. U niprofaw noħon u l-NGOs minn flok nejnu għom għax huma ir-risposta għal eh, bżonnijiet li għanna, hemm bżonn li kunem aċċess u rotot siguri. U dan huwa l-unika mod li nagħtu tweġiba ta' solidarjetà Ewropea u nevitaw li xi stati membri, mod partikolari l-Greċja u l-Italja, jkunu l-unika post ta' aċċess għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Radev. Radev, sorry, could just get it. Is there going to be interpretation? Mela jidher li jem eh, naqra eh, problema bl-interpretazzjoni, ma kienx indikazzjoni li l-Bulgaru m'għandniex. Aw, jidher li hawn problema teknika.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 I least, hope that we have Estonian translation, so I can ask my question today in Estonian. <laughs> ma tahaksin küsida seda, äh, sa rääkisid sellest, et äh, Eesti tahab äh, tõepoolest kõiki neid võimekusi. Punt li tuua tuwa li l-Estonia tixtieq tiżviluppa dawn il kapacitajiet li jindirizzaw il-proċessar ta' data u li tintuża din id-data sabiex jiġu solvuti każijiet serja għalhekk x'taħseb li hija possibilità sabiex naġlu daqsxejn anke l-proċess fir rigward tal-reġistrazzjoni tar-refuġjati għaliex ħafna nies qed jeħlu fil-kampijiet għal tul ta' żmien minħabba il-pass li jimxu bihom il-reġistrazzjonijiet. Umbat semmejt ukoll li l-protezzjoni tad-data hija priorità ma xtaqt inkun naf ukoll għalix jekk għanna sena jew anke anqas issa biex jiġi applikata regolament tal-data u għanna wkoll l-iżvilupp minna tal-Kommissjoni li tiġi implementat sa li ġej. Kif taħsbu li tal tagħmlu anke minna tal-Kunsill sabiex kollox jitlista sa sajf li ġej. Grazzi ħafna. Is-sur Leonard, u mbagħad l lura l-kelim ta' qabel. Grazzi ħafna, grazie Sur President, grazie ħafna Sur Ministru tal-ġejt hawnhekk, naħseb illi għandna ħafna xogħol hawnhekk qudiemna fil-GHA. Xtaqt insemmi xi ftit punti. Naħseb illi l-interoperabilità hija waħda mill-prijoritajiet il-kbar għax-xhur ġejjin u anke li hemm xi tħassib ġenerali u tensjonijiet anka eh, sabiex eh, nżommu l-interoperabilta u anka li kunem il-privatezza ta' data u anka eh, kif dan jisadmu fl-imkien. Intom kif ser taħdmu f'dawn is-sitxu li ġejjin fuq dan il-qasam? Punti ieħor fil-gwar tal-immigrazzjoni u l-azil naħseb illi fil-qafas kollu kemmu tal-immigrazzjoni u l-azil naħseb illi punt nieqes hija l-effiċjenza tal-politika tar-ritorn tagħna. Qed naħdmu fuq l-Eurodac, qed naħdmu fuq is-SIS, xinu ma l-idejat konkreti ta'kom li se taħdmu fuqom fis sitxu li ġejn sabiex il-politika ta' ritorn tkun ħafna iktar effiċjenti fi dan il-pakket ta' l-immigrazzjoni l azil Is-sur Radif, tixtieq terġa' tintervjeni? Iva, se nippruvaw grazzi ħafna, sur President. Sur Ministru, waħda mill-gwar sfidi għall-Unjoni Ewropea hija l-kriżi tal-immigrazzjoni aħna inna nitkellmu dwar għal tul ta' żmien il-Greċja, l-Bulgarija, l-Italja huma pajjiżi fuq il-frontieri u għandhom pressjonijiet kbar tal-immigrazzjoni minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Inna ħafna niddiskutu l-ħtieġa li namendaw il-leġislazzjoni Ewropea tal-immigrazzjoni Eh, situazzjoni fl-Italja turina u tikkonferma illi għanna bżonn miżuri maġla u anka fuq terminu twil sabiex nkunu sawlaħ u ma' refugjati fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Fiħdan eh, il-kapacitajiet ta'kom. Eh, ser ikun hemm dan l-approċċ anke fir-rigward tal-emendi tal- ta' Dublin l-emendi għal leġislazzjoni Ewropea jridu jimxu it fit ma' titjib tal-proċeduri ta' ritorn għaliex hemm nies li m'għandhomx raġunijiet legali sabiex jibqgħu eh, fl-Ewropa u għandhom ikunu ritornati lura. Naħseb illi nittama illi l-iskadenzi bej il-rifjut u r-ritorn jaqsaru ħafna Grazzi ħafna. Il... Kallem li mess sur. Grazzi ħafna, Sir Vogt. Iva, ħnanna il-responsabilità li niproteġu l-ċittadini tagħna u f'dawn uh, l-aħħar ġimgħat u anke f'dan it-tmiem il-ġimgħa rajna illi mhuwiex possibbli għaliex anka fil-G20 eh, fil-Ġermanja urina illi eh, ma kinux kapaċi laqas il-forza tal-pulizija li jipproteġu l-ċittadini ġewwa Hamburg. Naħseb illi eh, ta' min naħsbu kif ikun hemm anka kontrolli fuq il-frontieri sabiex anka jiġi indirizzat din it-tip ta' violenza sabiex nkunu sa nirregolaw is-sitwazzjoni u ma nagħtux lok illi ċittadini tagħna jkunu esposti għal din it-tip ta' violenza. Thank you colleagues for Grazzi ħafna kollegi. Grazie ħafna tal-eżamejtu mal-ħin u anka fokajtu fuq il-kwistjonijiet li anka tqajmu eh, anka waqt il-laqat informali. Naddi l-kalma l-ura l-Ministru sabiex anka ta' reazzjoni tijak. Skużawni, għaw xie kellima oħra? Jina din eh, l-ista li kelli. Inti għamet l-sinjal li nista nitkellem, imma ħalejtni barra. Grazie ħafna. ma tantxina delikata fil-reazzjoni non-verbali tiegħi. Grazzi ħafna, Sur President. Il-diskussjoni fuq dawn l-aħħar 15 kienet l-influss qawwi ta' refuġjati l-immigranti fl-Italja u l-reazzjoni li rajna reazzjoni li qablu maħħa Franza, l-Italja, l-Ġermanja u l-Kummissjoni Ewropea tindirizza l-NGOs u l-bastimenti tagħhom il qegħdin jisalvaw in-nies anke fil-ibħra Libjani. Forsi eh, qed tista' telabra ftit eh, x'għandha tkun il-kodiċi eh, x'għandu japplika l-NGOs u anke x'għandhom jiksbu sabiex anka ma jintlaqtux bastimenti kummerċali li jkunu f'dak ir-reġuna għanna partijiet eh, siguri bizzejiet apparti tal-Italja li huma tajbin bizzejiet u viċin u semmejna u kol it-Tunizija imma me dokumenti li rajna mem xejn eh, li juri li l-ftejma kama Tunizija għatimx il-qoddim. U għalek il-presidenza tal konsil eh, fiex qiegħda f'din id-diskussjoni. Ir-relokazzjoni se qegħdin f'Lulju, f'Settembru nkunu qed nispiċċaw il-perjodu ta' sentejn tal-proġett pilota ta' rilokazzjoni ta' 160,000 persuna li għadna l-bot ħafna minn nħuwa. ċe l-idea tijak dwar xandu jidri wara settembru? Fuq l-interoperabilità l-grupp tiegħi qed jipprova jġib eh, flimkien l-opinjoni differenti, imma intom qegħdin taħsbu wkoll għal eh, skambju awtomatiku u vinkolanti għal iskambju ta' informazzjoni jew inkella l-istati membri jistgħu jgħidu illi mhumiex eh, lesti li jagħmlu dan l-iskambju ta' data fi ħdan l-Unjoni Ewropea ma' kulħadd jew fuq livell Eh, vinkolanti. Grazzi ħafna. Nitlob ukoll il-kollegi, l-Sinjora Barbara u oħrajn li se jitkellmu fuq il-punt li jmess eh, sabiex kolkom titfaċċa tal-isser intawlu dan l-ewwel punt tagħna biftit minuti oħra. Għanna u delegazzjoni eh, ta' kumpanija Surradef mill-Bulgarija li nil hawnhekk għal din il-laqa tal-komitat tagħna il-Bulgari għat jahdmu bisħiesa biex jippreparaw għal-prezidenza li mess. Mela, Sur Ministru, fl ħar għandek ċans li eh, t-rispondi <clears throat> Lugu bettut parlamenti parlamendi Kħi kõigepealt ma Eżis membri tal-parlament, L-għannat nishtiq nir-ingrazzja lilkom li tqajt maqkom. Għalix eh, diġa kontu rapporters, jew shadows, anka fabbozzi importanti. U dan Eni, ħafna sabiex nifhem kif jaħdem il-Parlament Ewropew, il-prioritajiet tiegħu u blima pass eh, jimxi sabiex anka jagħmel progress. Fuq il-mistoqsijiet li rajt nista' ngħid li nista' nġborhom fi tliet kategoriji. Ħa nipprova eh, nagħti taqsira fit-tweġibiet tiegħi billi norganizzahom f'dawn il-kategoriji u ser nidiskrivi u l-ambizjoni tagħna tal-Presidenza u kif beħsibna nagħmlu progress l nett l-iktar mistoqsija importanti ta' Sinjora Sippel. U għafru ħrajn u kol sem, mux għannajt l-ismijiet kolla, imma għan nitkellmu fuq il-pjantazzjoni Italjan, il-riforma ta' Dublin u Iva l-Italja, resqet lejna lejn l-Estonja għaxar tim ilu, ġifiri ftit jiem qabel il laqan formali tagħna fej L-Italja talbuna li ninkludu dan il-punt fl-agenda aħna reaġixxejna mill-ewwel u ftit jim wara kellna eh, l-Italja, Franza u l-Ġermanja, l-Kommissjoni Ewropea li l-taqwa diskussjoni ġewwa Pariġi, aħna konxif tal-kontenut ta' dawn id-diskussjonijiet. U konna nafu illi li dun indirizzaw il-pjantazzjoni taljan eh, bħala punta priorità fl-agenda tagħna ta' Tallinn. U għalhekk intu li semu ukoll ta' pjantazzjoni ta' Tallinn. Punti għor importanti li nistaq fuq huwa li ma stajniex naddattaw deċiżjonijiet formali li xkonna f'kunsill informali imma iva dan il-pjantazzjoni il-qajnieh u Fost oħrajn għamlu referenza wkoll għal punt tal-NGOs. Jina ħarqan li nikkonferma illi Iva kienet eh, diskussjoni taħraq ħafna. U li dan huwa pjan ta' azzjoni għall-Italja, ġifir kodiċi tal-Italja għall-NGOs. U xtaqtu ukoll nara kontribut ta' l-Istati Membri wkoll. Għalhekk ser konna laqat fih dan il-gruppi ta' ħidma differenti bażati fuq dan il-pjantazzjoni u nittamaw li konna kontribuzzjonijiet minn għand kulħadd. Hekk kif qed nara jien il-koordinazzjoni bej l-NGOs hija ta' importanza mhux li nirrestrinġu nillimitaw l-azzjoni tagħhom imma li jkun hemm koordinazzjoni. Jekk ikonna per pereżempju fil-foresti u jkollok il-volontieri u l-NGOs eh, u l-forza uh, responsabli minn dan fil-pajis jt kollok il-koordinazzjoni bejnietom. Bejnietom ġifiri hawnhekk qed nimmiraw l-istess ħaġa, ġifiri eh, koordinazzjoni bejn l-NGOs illi qegħdin jisalvaw l-ħajjiet fuq il-baħar. Aħna musser nagħmlu pressjoni fuq l-NGOs sa tali punt li huma ma jkunux jistgħu ilaħqu mal eh, max-xogħol tagħhom. Naseb illi dan iktar ifixkel minn jgħin imma fil-laqan formali ma mxejniex fuq din il-linja fil-fatt. Fuq il-Libja, jek nitkellmu fuq il-Gwardja tal-Kosta Libjana u l-kwestjoni tal-poteri politiċi naħseb illi għana da xejta dubju, pero jrid konna punt li jgħinna nimxu l-qoddima li xil-Libja irridu ninkluduwa, irridu jom irridux ġveni nitkellmu fuq frontiera marittima tal-Mediterran imma wkoll eh, dik tal-Libja li qiegħda fin-nofsinhar għalix n-nies ġejn minn hemmhekk ukoll, mhumiex ġejn biss minn naħa tal-Afrika ta' fuq. Naraw ukoll nies li ġejn minn Bangladesh illi qed jgħaddu mid-deżert u li ħafna minnhom jispiċċaw mutu hemmhekk. Għalek, illum il-ġurnata għanna din l-opportunità reali illi nindirizzaw dan il-proċess u sabiex nbidlu situazzjoni irridu iva nitrattaw mal-Libja. Bħala l-Unjoni Ewropea għanna u koll eh, Trust Fund Afrikan li twaqqaf għal dan il lan u li għandu bżon finanzjar finanzjar anka minħata tal-Istati membri sabiex ikun jista' jsir progress. Għanna bżon kooperazzjoni aħjar anka mal dawk li huma diġà involuti hemmhekk għandna bżonn it-taħriġ illi jinvolvi għalhekk miljuni ta' euro. Is-solidarjetà. Dan jorbot ukoll mal-kwissjoni ta' Tallinn u eh, tal-Italja u Eh, għal-kem torbot ma l-istess agenda, diskutajnija fit-tini parti tal-ġurnata, rbatnija ma l-regolament ta' Dublin u responsabilta. Iridu naraw dan il-perspettivi kollha fl-imkien. Għalissa qed nara li nqas forsi iktar il-qoddim ikonna eh, nifirdu għam dawn il-punti, ma l-importanti għalli ikonna u korreazzjoni pjuttost maġla. Il-bazi għal din l-attività tista' tkun ir-regolament ta' Dublin. Aħna nafu li dawn l-aspetti illi jindirizzaw ir-riforma Ewropea rigward l azil Għat u lejt minn ta' diskussjonijiet u suppost ħan nibdew nersu u kollejt rialogu. Punt importanti huwa s solidarjetà u nistaw naħlu anka mal-fatt li l-Unjoni Ewropea li għandu stati membri li b'approċċi differenti li is-solidarjetà dan jista' E, wassal għal eh, ċertu disgwid għaliex veru l-istati membri huma sovrani imma id niftakru wkoll illi politika ta' ritorn effiċjenti għal dawn in-nies illi ma jkollhomx id-dritt għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea kif ukoll eh, protezzjoni fuq il-frontieri tista' tina mandat ħafna iktar kbir sabiex niksbu progress. U dan ifisser li l-Istati membri illi ma jħarsux lejn is-solidarjetà bħal ma jħarsu lejha forsi l-maġġoranzi ta' maġġoranza tal-Istati membri jkollna l-Kummissjoni li tapplika l-miżuri tagħha fil rigward ta' dawn l-Istati membri insegwu dawn id-deċiżjonijiet imma l-ikbar xewqa tagħna hija li l-Istati membri ikkunu ħerqana li jipparteċipaw bisħieħ b'approċċ proċess solidarjetà. U aħna għal dan ser naħdmu f'dawn ix-xhur ġejjin għaliex irridu li nifmu solidarjetà aħjar ir-riforma ta' regolament ta' Dublin ma nistax naħarbu minna għaliex għanna dinja globalizzata u din il kriżi li qed tolqot bħalissa l-Italja tista tolqot mhux biss pajjiżura ta' mediterran imma aktar il fuq fl-Ewropa. Punt importanti għall-Estonja hija l-interoperabilità. Xtaqt tisajħilkom moħħkom illi fis-seklu 20 din hija l-unika possibilità sabiex nagħmlu progress u fil-ġida tagħna kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata li tkunu kapaċi narġixxu malajr u b'mod effiċjenti, ġifieri ikollna sistema li tippermettilna li nagħmlu dan. U dan nistgħu niggarantuh biss jekk ikonna skambju ta' tal-skambju tad-data effiċjenti u li huwa eh, eh, inseraħ fuq l-interoperabilità. Għabbażi ta' l-eżempju, Estonjan nista' ngħid li jekk ikollok databases illi kun organizzat tajjeb li jagħmel skambju tajjeb bejniethom, inti tista' tagħmel monitoraġġ tajjeb tagħhom, tista' tidentifika abbuż tal-użu tagħhom. Tista' wkoll tidentifika livelli differenti ta' aċċess għall uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fuq livelli differenti sabiex il-data li kun fija tkun protetta. Dan huwa wkoll grazzi għall l-użu ta' databases ta' interoperabilta li jaħdmu b'mod sħiħ u li jipermettuna li namlu ħafna iktar xogħol li ma ġirx miegħu pisa amministrattiv kbir. Fuq id-dossier żewlenin għandna Lejażo easo kollega li eh, staqsit fuq dan, Iva, irridu nagħmlu progress mod maġġel. Ah, Għalix għankanna l-vaganzi tas sajf pjanati minna tal-komissjoni nistgħu naraw ukoll li qed nersqu iktar Eh, viċin xurxin u se nkunu saw naħdmu ktar eh, flimkien anka fil-ħarifa, anka fuq il-sistema ta' tħulu ħruċ u letijas. Nasib li l-militana qed nersqu lejhom u għalhekk nisa naraw li anka letija se jitħola trialogi fil-ħarifa. U ċentru Ewropew naħseb li dan huwa approċċ li ħares il-qoddim u aħna nista' nappoġġjaw din idea. Imma ġi stabilit ukoll fuq il-kooperazzjoni eżistenti tal-Pulizija fejn l-informazzjoni jkun hemm skambju tagħha. U li kun hemm anke identifikazzjoni ta' siti elettroniċi li li appoġġaw ra delegazzazzjoni nakon ġewwa Silicon Valley u l-tqajt ma' kompaniji kbar illi jaħdmu permezz ta' siti eh, soċjali u huma ħerqana li kooperaw magħna. Idu naħdu konsiderazzjoni wkoll li dawn il-kumpaniji illi jikkompetu ma' xulxin qegħdin jikkooperaw sabiex dawn is-siti ta' radikalizzazzjoni jitneħħew mill-internet għal-jom u aktar faċli li jikoperaw ma' korp ewlieni eh, fl-Unjoni Ewropea, ma għandak l-Istati membri li jkun jissu jagħmlu din tip ta' kooperazzjoni jista' jagħmlu dan u nitkellmu mhux biss fuq l-istampa l-kbira ma kol fuq il-meżuri speċifiċi li tindirizza l-anti radikalizzazzjoni. Mistoqsija oħra illi tqajmet fuq il-relokazzjoni minn pajjiżi terzi bħala prezidenza huwa xogħli illi nitlob l istati membri sabiex jippermettu din ir-relokazzjoni. L-Estonja tinsab jisu fil-nofs tal-lista fil-rigward tal-possibiltajiet ta' is-sistemazzjoni, pero nixuq li konna kaftajin ma l-Italja, għalix importanti jankalina li kunem dawn intervisti li seħħu fl-Italja fil-puntijiet ewlenin li mbagħad jippermettuna sabiex il-persuni kun jistgħu eh, jimxu għal partijiet oħra. Iva kena ħafna mistoqsijiet, nittamani li weġibt il-kulħadd u nittama wkoll il-diskussjoni illi aħna bdejna eh, titkompla r-rwol tal-Parlament u importanti ħafna u eh, ħerqana li kona kooperazzjoni fix xhur li ġejjin u jina ċert li ser nkun qed niltaqa' ma' ħafna minnkom u anke nifhem l-aspettattivi tagħkom u l-viżjoni tagħkom fil rigward ta' dawn il- punti u anka fuq il-punti politiċi iktar fit-tul. Grazzi ħafna, Ministru. Many of Grazzi naħseb li ħafna minn dawn il-kwistjonijiet li semmejt inti bħal Libja huma kwistjonijiet li verament huma attwali u importanti ġifieri żgur li ħajkun l-okkażjoni li ltaqgħu maħabba li jkun hemm laqgħa ministerjal fl-24 ta' Lulju ma' Tunis u anka ma' Libja, dawn ma' kwistjonijiet li dwaru maħna nixtieq li konnekta informazzjoni, ġifieri żgur li jista' jkun pożizzjoni flessibbli dwar l-approċċ tagħna għal dawn il-fajz din hija sitwazzjoni tant id u tant eh, bħalissa hemm fajz differenti li aħna qegħdin nikkoperaw dwarhom li ħan nippruvaw nkunu kemm jista' jkun flessibbli. Din hija l-ewwel laqgħa kellna fuq dan is-suġġett u naħseb li verament kienet utli u għada ħajkonna u kol rapport iktar dettaljat fuq il-flus fuq il-finance tracking, etc. Ġifiri jeżis ministru, ringrazzja kafna. Grazzi kolli il kollegi tal-li kontu daqsek disciplinati. Edin daqxej tarti, ġifiri ħan prova naġġel kem jistajkul naddu għal-raba punt. Grazzi għal boħra mela. Naddu għal-raba punt, ġifiri l-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena 2018, l-Sur Ġezek. U nishti nisidan li l-eksa biex t-prezenta l-abbozz tal-opinjoni kjoġbok. Grazzi ħafna, Sir President, nittama li ħajir nexxieli illi l-estit il-prezentazzjoni qabel u nofs. 18, the commitment and payment appropriations have il kinnem revizjoni ta' 17.9 fil-mija u 1.7 fil-mija rispettivament meta qabel mas-sena 2017. Jiena nemmen li aħna nistgħu nilqaw l-użu tal istrumenta ta' taħalli ħalli l-appropriazzjonijiet jaqgħu taħt it-titlu numru 3 ta' 817 miljun euro l fuq mill-limitu massimu jien ma nasibx li dan huwa biżżejjed biex aħna nkopru dak li għandna bżonn nagħmlu bħalissa fl-Unjoni Ewropea b'mod speċifiku il-Fond tas-Sigurtà Interna naqas b'35.6% meta mqabel mas-sena 2017 kellna bosta problemi marbuti ma' sigurtà fl-Ewropa u issa illi jista' jkun hemm ir-ritorn ta' numru ta' ġellida barranin minn Sirja mill-Iraq, pereżempju, issa li l-ISIS qed ikomplu qed nkunu attivi f'dawk il-pajjiżi aħna nafu li l-aġenziji għandhom bżonn illi kollhom biżjed risorsi ħalli jerbu dawn il-problemi u jħlossi din it-tadida. Issa fuq is-sistema tal-ETIAS u fuq is-sistema ta' tħul ħruġ l-entry exit system għandna bżonn li jkollna bżejjed fondi ħalli nkun nistgħu nimplementaw dawn is-sistemi bissieħ dinja xi ħaġa importanti ħafna għas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, il-Fond il-fondi tal-emir u koll tnaqsu b'mod sinifikanti. Il-Kommissjoni għalet u koll li rata ta' dawk li għedin jitolbu l-azil edha titnaqqas b'mod drastiku dinja xaħġa li forsi hija veru u tapplika għal-rotta tal-Balkan, iżda rotta tal-Mediterran ċentrali edha t-esperienza iktar zidiet ta' ammonti ta' nies aħna nasbu li għandna jkollna biżjed riżorsi disponibbli ħallibek ikunu nistgħu Noqodu attenti jekk ikun hemm influss iktar qawwi. Aħna rridu nippreperu dan kollu wkoll anka għal dan l-avveniment fuq skala daqsi kbira u konna f'sitwazzjoni fejn aħna rajna il ma tantx kellna daqshekk kontroll fuq l-infliq tal-fondi. Għabdin raġuni opportunità ħafna li aħna ma man jisu bl-importanza li l-om dawn il-fondi tal-emir. Aparti minn hekk nixtieq li nitkellem fuq l-aġenziji li huma responsabbli fil-qasam tal-ġustizzja affarijiet interni. Il-Kummissjoni proponiet li żid il-budget u illi tistabilixxi pjanijiet ġodda għal aġenziji, maġġoranza tal-aġenziji iżda il-ħtiġijiet ta' ħafna tal-aġenziji ma tqisux. Juliza kellhom verament rol importanti biex jaraw li kunem sim ta' informazzjoni effiċenti fl-Unjoni Ewropea u manka minħabba ix-xogħol li sar u li natalhom dan l-aħħar għandhom bżonn ta' aktar ħaddiema jaħdmu magħhom. Aħna qegħdin naraw li xogħol li kien propost fil-qasam ta' terrorizmu u traffikar tal-bnedmin kien verament Zdit iktar u raġuni aħna nixtiequ li nsaqsu l-Kummissjoni sabiex terġa' tikkonsidra mill-ġdid jekk dan dawn is-sidjajtu mish bizzejet Jiena qed nistana bil-ħerqa ħalli kolli eh, l-opinjoni tal-kollegi ħalli naw xazbu jien naħseb illi nista dejjem nkun hawnhekk ħalli nwieġeb mistoqsijiet minn ħatakom. Grazzi ħafna sur ġezek tax-xogħol kolli li għamilt inti kien hemm numru ta' headings verament importanti biex detali sa nixtieq nisiden lil shadows biex jitkellmu. Nibdew Barbara. Grazzi, ħafna sur President, jena nixtieq li nilqala bozz tal-opinjoni li prepara jeżek. Jiena naħseb illi naqblu l-koll li dawn it-tnaqqis li kienu proposti mill-Kummissjoni huma ħasra għandhom ikunu konċiljati minn ġdid. Jiena nixti nisab fuq ċertu aspetti oħrajn li għandna nisqu fuqhom. Dwar lemmi jiena naħseb li rridu nisqu fuq fatti fatt li t-tnaqqis mhuwiex iġġustifikat speċjalment brabta mal-politika ta' ritorn effettiv. Aħna naħsbu li ħajkun hemm bżonn inqas fondi minħabba illi leġislazzjoni da mhix adottata ħafna ma jaqblux ma' revizjoni, ma' bżon ta' revizjoni ta' Dublin. Iżda ħna rridu nitolbu l kummissjoni sabiex iżomma l-weda tagħha u tippreżenta revizjoni tal-abbozz tal-emenda. Ħalli bekk niżguraw illi il-fondi ħajkunu disponibli. Apparti minn hekk, il-fondi ta' jesef mu verament importanti, mhux biss biex aħna intejbu sim tal-informazzjoni u niġibdu kontra il-ċiberkriminalità, iżda anka biex niġibdu kontra il-terrorizmu u anka traffikar ta' bnedmin. Apparti minn hekk, l-aġenziji rilevanti kollha għandhom ikollhom biżejjed fondi u naħseb li naqbel ukoll mar-rapporter. U għal din raġuni eh, l-appoġġa l-Europol ju Lisa u Sepol għandu ikun espress b'mod sieħ jiena. Nista' wkoll nistabilixxi ċertu emendi mressaqhom fuq dan l-aspettu Għed nistan bil-ħarqa li kunem finalizzazzjoni ta' din l-opinjoni wissu, grazzi. Grazzi ħafna sa' l-essendi għanna s-servi Gujam. Grazzi ħafna Iva fuq l-istess linja. Nishtiq li ningrazza ħafna l-rapporter ta' xogħol li għamel. Bħal kelliema l-oħrajn ta' qabli jiena diżappuntata minħabba it-naqis għas-sena 2018. It-tielet titlu fil-fatt esperjenza ħafna tnaqqis ta' fondi. Minkejja il-kriż ta' refuġjati, it tnaqqis huwa sostanzjali u mhux qiegħed jikkalkula u jqis ukoll il-problemi li ħajkollna fil-qasam tal-migrazzjoni fix-xhur li ġejjin fl-Italja u fil-Libja. fil qasam tal migrazzjoni fix fil qasam tal migrazzjoni fix xhur li ġejjin fl italja u fil libja Jiġifieri jiena xtaqt li nissaq fuq dawn il-punti. Il-fondi li kienu allokati għall-aġenziji kollha li kienu qegħdin jaħdmu fuq l-immigrazzjoni u l-sigurtà interna bħal għasso jkolli ngħid li m'għandux biżjed fondi. Aparti minn hekk bħal kellima ta' qabli jiena ħankun qed inressa emmenti li jistgħu jikkonfermaw il-prijoritajiet tagħna anke fuq il kwestjonijiet umanitarji, l-uħta l-immigranti, ecc. Grazzi ħafna Silvi għanna shadows l-oħrajn. Nistaw nisimaw l u Pressa. Grazzi ħafna Sinjura Sur President Sanzi, jena nistaw nitkellem fil-qosor. Jiena naqbel perfettament mal-approċ tal-kollega Peter Jesek. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel nett xi ħaġa brabta mal-vot. Li sar f'dan il-kumitat mill-ewra dak. Rabta ma' talba li għamlet Sofja aħna naħsbu illi imson li kunem unit fiħdan l-Europol ħalli bekk nkun nistaw namlu monitoraċ ta' dan l-attivitajiet. U naraw li ma jkunx hemm abbuż. U niskuraw li ma jkunx hemm trattament li mhux tajjeb. Jina Naħseb li intom tafu, Peter inti taf dan l-emenda tal-ura dak u naħseb li kullħat għandu rwol importanti illi jistabilixxi li zomma dan ix-xogħol li aħna fil-fatrajna li kienet mill-affarijiet li kellhom għamlu din l-aġenzija. Rajt kien hemm bosta kollegi li tkellmu fuq li u lisa, għandna statistika ewlenija li importanti ħafna fuq xogħol ta' natura sensittiva li qed isir milli Julisa qegħdin jagħmlu ġestjoni ta' ħafna eh, ta' ħafna affarijiet sensittivi ħafna dan huwa importanti ħafna biex aħna nkun nistgħu niskuraw li jkun hemm rispett tad drittijiet tal bnida fis-sena 2015 żewġ miljuni u nofs intefqu fuq esperti esterni fis-sena 2016 kellna madwar 6 miljuni li ntefqu fuq għal dawn l-istessanijiet Nasib din hija politika verament mhijiex tajba speċjalment f'mod fejn aħna nixtiequ li nsaħħu il-wol tal-ju lisa ħalli ndefinixxu wkoll ċertu kriterji li għandhom ikunu rispettati ġifieri biex ehm, niġbor puntew li lisa President jiena naqbel mal l-approċċ tal-kollega Peter u ħankunu edin irresqu l-emendi fuq dawn il-punti li għadni kemm semmejt. Grazzi. Grazzi ħafna tal-analiżi tiegħek. Din kienet l-istess ħaġa wkoll li għedna fuq li u Lisa il-ġimgħa li għaddiet. Peter, tista' terġa' tagħlaq inti forsi b'xi kummenti aħħarin fuq dak li nitqal mill-kollegi. Grazzi ħafna. Iva, jena nixtieq nirringrazzja lill kollegi Shadow Reporters għal kontribuzzjonijiet u nista' ngħid li kuntent li nara l-emendi jistgħu jaġġornaw l-abbozz tal-opinjoni. Hekk kif qal Gerard kif ukoll oħrajn, grazzi. Grazzi ħafna Peter, xort għadat għandna problemi tekniċi. L-interpretazzjoni jekk qed tisimgħu ċertu ħnat Fudnejkom eh, blingom tifmux niprofaw nsolvu għadar il-problema. Grazzi ħafna għadda t-saskadan salvat 27 tal-ulju. Anka elementi budgetari. Grazzi ħafna, eżiz kollegi. Mela, skużawni għaddawk illi fil-fat edina għal punt li jmiss, skużawna għan nibdew ftit tard, u nistaw s-sanaddu għal punt li jmiss fuq l-Eurojust. Ġifiri regolament ġdijt li jibdel il-deċizjoni tal-Kunsil tas-sena 2002 tal-ġej li kienet mibdula mill-deċizjoni 46-2009 tal-ġej Aħna edin naraw li mħabba trattat tal lisbon s-sanna bazi legali ġdida illi rridu nqisu kien hemm bosta kwistjonijiet illi jistgħu jsiru biex intejbu l-effettività operattiva tal-Eurojust su jħalli bekk ikonna rwol għall parlament Nazzjonali fl-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust. Minħabba li eh, ħanibdew ftit tard, ħan naqta fil-qasir din introduzzjoni twila u jiddispeċini li ħanibdew tard, iżda aħna ħankomplu Issa dejjem bir l-prezentazzjoni tal-rapport Axel li kjoġbo Grezza sur President fuq dawn il-punti ewlenin u naħseb li nista' nitkellem ukoll fi kundizzjonijiet qafas. L-ewro ġaz dawn l ftit snin għandna ħafna biex aħna nerġgħu nibnu l-fiduċja reċiproka u nelbu id-differenzi bejn is-sistemi differenti legali li kellna fl-Istati membri. Is-soluzzjoni maġna u koll ta' min huwa responsabbli bejn l-autoritajiet kompetenti wasalna aħna għal l-implementazzjoni tal-strumenti legali għabbażi tal-erfin reċiproku dan kien possibli grazzi għall għal parti minn hekk issa għandna it-titjib ukoll bħala riżultat ta' dan kollu t-tip tal-prosekuzzjoni transkonfinali. Parti minn hekk aħna rajna illi l-kriminalità transkonfinali splodiet, terrorizmu, ċiberkriminalità, pornografija ta' tfal, mod speċjali, u naħseb li fost dawn forum differenti ta' kriminalità aħna din nitkellmu fuq reati legali illi l-ilmi fruttejri tagħna qegħdin isiru dawn ir-reati minn nies illi Eh, fil-fatt nkunu attivi fuq bosta livelli differenti. Apparti minn hekk l-ambjent li aħna qegħdin ninsabu fih u l-Eurojust huwa għapropju qed jaħdem propju għal dan anke l-koordinazzjoni Tanan kollu zanka fuq l appoċ illi għandu jisir minnaħat tal-Istati membri dan huwa importanti ħafna l-Kummissjoni ħarġet bi proposta u ikolli ngħid li din hija proposta fuq l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l kooperazzjoni interistituzzjonali u din kien proposta li ħarġet diġà fl ulju tas-sena 2013 il-Kunsill ħareġ b'approċċ ġenerali ehm, fis-sena 2015 fejn aħna rajna li d-dispożizzjonijiet tal eh, l-EPO kienu riżultat tad dannu. U għapart minna kiena nixinejt li ir-rabta bejn l-Epo u l euro hija xi ħaġa li waslet għal ħafna dewmien u ħafna dewmien ukoll biex jittieħdu pożizzjonijiet minn ħadd tal-Istati Membri termin li ħsibna. Parti minn hekk jiena stennejt li ħajkun hemm il-proposta li jittitressaq dan kollu kollu ma parti minn hekk il-Parlament m'għandux jara illi ħa jifassal test biċċa biċċa, zdaħna irritu kol naw kol abbozz tajjeb. ħafna sissa da ma kienx possibli illi jisiru relazzjonijiet u anka biex nerġa' nitkellem fuq relazzjoni u rabta bej l u Lepo, aħna rajna li dan kien il-punt ewlieni u naħseb li għalhekk aħna tant stennejna. Parti minn hekk dan il-proċess li aħna għażilna kien flimkien mal-Eurojust kif ukoll mal diskuss anke mal-Shadow Reporters ikolli ngħid illi jiena bħala rapporter jiena favur il-pożizzjoni tal-Kunsill u kien hemm numru konsiderevoli tal-rapport li jiena qabbiltom u adattajtom għal rapport ġenerali tal-Kunsill u Ikolli ngħid li anke permezz tal-ħolqien tal-repo rajna illi kien hemm bosta proposti ta' riforma li kienu proposti għal Eurojust u apparti minn hekk l-implementazzjoni tal-lepo brabta mal- Eurojust ikolli ngħid illi ma kienx qed wassal l-ebda riżultat konkret. Iżda l-EPO ma kienx appoġġat minn kulħadd, Sissa kien hemm 20 stat membru li appoġġaw l fil-rapport hemm miktub 19 biss iżda l-Italja minn dakinhar law sieħbet ukoll fl-appoġġ tal-EPO u jixtiequ jipparteċipaw fl-EPO u dan jista' jwassal iktar tisieħ ta' kooperazzjoni. Il-ħolqien ta' eh, l-EPO naħseb illi huwa xi ħaġa li kulħadd jilqa' iżda fl-istess ħin dan jista' ikun pożittiv taħt il konsult kondizzjoni li l-prinċipju ta' sussidjarjetà ħajkun meqjus kif suppost u li l-prosekuzzjoni legali anke fuq livell ta' l-istati membri tista' tibqa' ssir. Aparti minn hekk, kif tissieħ ta' kooperazzjoni naħseb li għandu jkun stabbilit iżda l-ħolqien ta' lepo bażi ta' deċiżjoni waħda unanima kienet se twassal għal iktar tifsira u importanza fil-dan il-qasam tal-ġustizja tal-intern, mizda minħabba li mhux hekk sar aħna provajna illi bċertu l-mont ta' kritika rridu naraw illi dawk li huma responsabbli bejn l-arroġas l-istati membri u l-istituzzjonijiet għandna li definixxu iktar setat b'mod preċiż ħalli ma nevitaw ħalli nevitaw li jkun hemm proċeduri doppju laqqas ma jkun hemm nuqqasijiet fl-istess ħin. Issa, anka fil-kontest tal- fatt li l lepo anka kellu jieħu azzjoni fuq eh, il-reati kriminali li huma kontra l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea, iżda li issa mhux ħajkollhom seta esklusiva, jiena naħseb illi ħajkun hemm problema ħabba li hemm daqsxejn ta' konflitt anke fuq is-seta u l-kompetenzi. U naħseb illi dan għandu jkun iktar definit b'mod preċiż fid-definizzjoni u nifukaw aħna fuq l-iktar affarijiet importanti. Jiena fil-femma tagħna aħna naħsbu li dan qiegħed isiru jkun rifless fir-rapport iżda l-Eurojust ijat ikun meqjus bħala responsabbli għal dawn ir rijati kriminali li huma kontra l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea jekk ma jekk l-awtorità kompetenti tal-Istat membru ma tkunx. Din hija xi ħaġa importanti għalina li aħna ma jkollniex problemi naqsijiet allura dan ifisser illi skont ir-rapport tiegħi dawk l-istati membri illi ma ħadmux favur. Dan kol aħna rritu naraw li nappoġġaw il- il-fatt li għandhom ikoplu wkoll il reati kriminali li jistgħu jkunu kontra l-interess finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Fuq l protezzjoni ta' informazzjoni data protection jiena nappoġġa id-distinzjoni li għamlet il-għamel il-Kunsil bejn il-lat operattiv kif ukoll l-informazzjoni li importanti għall-amministrazzjoni teknika. U f'dan ir-regolament jiena naħseb li għandna nkopru dawk dispożizzjonijiet għall-evalwazzjoni tal-dik tal- tħaddim ta' dik l-informazzjoni fuq livell operattiv. Nixtieq illi Nirringrazzja l kornelia Ernst li kienet ħadmet ħafna fuq il-regolament 54 tas sena 2001 u din distruzzjoni ħek kollha bżonn li nagħmluha wkoll anke f'dan il-rapport Ernst. Issa parti minnek fuq il-dawn dispozizjonijiet ta' data protection japplikaw ukoll għall europol skont il-miżur tas sena 2016 li diġà tajnijom u li kienu anka japplikaw għall-EPO. Issa parti minnek nixtieq nirreferi wkoll l-fat li aħna fil-kontest ta' dan ir regolament 54 2001 konna edna li maħniex ħan estendu dan kollu għallat operattiv. Issa l-istruttura tal-organizzazzjoni tal-Eurojust. Aħna rajna l-Konsil suġġerxa li kunem distinzjoni bejn ix-xogħol operattiv u ix-xogħol tekniku. Issa jina naħseb li dan l-approċ fil-fatt diġa semmejtu fil-rapport huwa l-intenzjoni tagħna illi l-Eurojust għandu jkun jissir iktar effiċenti li jwassal għal iktar kooperazzjoni għal il membri nazzjonali permezz tal-Kumitat tal-Eżekuttiv ikun jistgħu jkunu appoġġjati għal ibek anka biss biss fuq il- eh, ikun jistgħu ma jiffukaw biss sanzi fuq il-lat operattiv. Issa, Fuq il-prezenza tal-Kommissjoni fil-Kumitat Eżekuttiv illi għandha tkun rappreżentata b'żewġ membri jiena Eh, fil-fatt limitajt il-presenza tal-Kummissjoni għal membru wieħed biss minħabba li anka fil-Ewropa lek naħdmu aħna u għal din raġuni jiena dettajt din il-proposta dak li kellna f'dak ir-rapport. U fil-fatt forsi ngħid ħaġa fuq Brexit l-Irlanda u Danimarka. Ir-Renju Unit u l-Irlanda ma qalux jekk ma jixtiequx jipparteċipaw f'dan fl-EPO U Danimarka qalu illi mandomx ikunu obbligati bl-applikazzjoni u l-fatt li dawn il-pajzi mumiex l-essi li parteċipaw din hija xi ħaġa ħasra minħabba illi il-kooperazzjoni ġudizzjarja ta' dan it-tip kull stat membru għandu bżonna. Ġifieri jiena nissuġġerixxi li anke aħna u hekk aħna nkun qegħdin naħmu fuq eh, ftejim ta' kooperazzjoni bej l-roġa dawn l-istati membri naħseb li din tista' tkun xi ħaġa li verament tista' tenna. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Voss. Um... Grazie ħafna, Sur Voss. Mela ħanaddi issa mill-ewel shadows għall-opinjoni tagħhom. Nibdew bil-Silvi Von Kaufman mill-SND. Grazie ħafna, Sur President. Jiena xtaqt uh, nirringrazzja l-Sur Voss Grazzi tal-li indirizza dan id-dossier b'daqstan dettal nasab li għamel xogħol eċċellenti u nixxel ringrazzjah ukoll ta' l-opportunità illi anka fil-perjodu ta' sajf se nkunu nistan kopru indirizzaw dan uh, it-tekst għaliex id-deċiżjoni ġiet post-posta għal settembru din hija importanti ħafna għaliex permettina nirpu iktar ħin u naħseb li kienet tagħmel ħafna sens għaliex ħadna ħafna ħin u xogħol sabiex anka nindirizzaw l-emendi. U għalhekk grazzi kbira minn qalb. Is-Sur Foss għamel referenza wkoll li l-proposta tal-Kummissjoni diġà da erba' snin minn fuqa u sadan tanġraw ħafna affarijiet anka rigwarta l-EPO importanti illi ikonna deċizjonijiet illi jamlu ċara kif għandu jaħdem l-EPO u anka li kunem l-armonizzazzjoni u l-indirizz tal eurojassa biex ikun hemm ehm, linja ċara fil-gwar tal-kompetenzi. Naħseb illi Huwa importanti li nagħtu ħafna attenzjoni għal dan l-element għaliex iż-żewġ istituzzjonijiet huwa importanti li kollhom kompetenzi definiti fil-rigward tax-xogħol li hemm għandhom jagħmlu. Punt ieħor li xtaqt inqajjem illi forsi eh, ma tiġi bizzet in konsiderazzjoni hija l-ħtieġa li jkun hemm evalwazzjoni il ħtieġa tal-evalwazzjoni li saret fl-2015 fil rigward tal-Eurojust u anka eh, punti oħra eh, fil-proċess li jidun nħarsu lejhom għaliex eh, jorbtu wkoll Eh, ma' dan il-proċess ta' valwazzjoni li ġi wara anka l-proposta tal-Kummissjoni u għalhekk ikonna l-istampa sħiħa u nkun nistgħu nifmu aħjar eh, x'ġara l-iżviluppi u anka l-punti li qajjem is-sur foss u anka eh, fil-gwar ta' data protection naħseb illi ta' min nħarsu daqsxejn iktar fil-font lejn dossier Però naħseb illi ma l-għoda għattajn nistanajt illi distinzjonijiet forsi mu mħiġ daqsan ċari fit-tekst imma tajb illi konna aktar diskussjonijiet u ktar ħin sabiex namlu dan. Thank you, so and... Grazzi ħafna. Issa Natalie Griesberg għal eh, Aldi. Grazzi ħafna, Claude. Jien ukoll nixtieq nilqa l fat li aħna qegħdin nerġgħu nibdew b'dan il-fajl li jilu waqqaf mill-2013 għaliex konna qegħdin nistennew eh, li tiġi konklużi, jiġu konklużi d-dispożizzjonijiet tal-EPO. Hija kważi implementata anka jekk hija taqa' taħt l-umbrella tal-kooperazzjoni mżjuda. Din hija ħaġa importanti għaliex tagħmilha possibbli li intejbu l-effiċenza operattiva ta' l-Eurojust u din hija xi ħaġa importanti ħafna. F'dinja fejn investigazzjonijiet kriminali huma dejjem aktar transkonfinali. U aħna nilqaw ix-xogħol li sar minn Axel Foss u pubblika rapport u riċentement u għamel ħidma dettaljata ħafna li ġiet ippreżentata. Pan ma jedna ħna ħanħdu l-opportunità minn din il-waqfa qassaj għas-sajf biex nżidu xi punti. Nixtieq nżid xi żewġ kummenti oħra. Hemm tliet affarijiet li rridu naraw qabel Settembru, il-kumment huwa fuq ir-rapport innifsu. Il-ħidma kollha li qiegħda ssir tagħti kjarifika importanti bħalma enfasizzajt intom tiddefinixxi b'mod ċar il-kompetenzi tal-EPPO u l-entitajiet differenti sabiex nassiguraw ċertezza legali. Kif ħatkun f'operazzjoni? U fuq din il-linja nixtieq nilqaw wkoll il-kjarifika dwar il-kompetenza tal-Eurojust u l-EPPO għaliex din mhix ħaġa sempliċi. Huwa importanti li jkollna distinzjonijiet bejn it-tnejn li huma imma kif ukoll niddefinixxu il-rabtiet eh, bejnietom, il-pontijiet bejnietom. Issa tlet affarijiet nixtaqt insemmi naħseb ħajkunu koperti anka mill-emendi. Il-grupp tiegħi ħajkun qed jeżamena mill-qrib kif nistaw nassiguraw li s-sistema tal-Aġenzija hija Ewropea kemm jista' jkun. Biex nassiguraw approċċ ta' komunità fil-mod ta' kif topera, mbagħad dwar eh, dwar il-sistemi proċedurali din hija xi ħaġa ħanżamnawha fil-grupp Alde. Issa xi ħaġa li eh, semmejt inti Axel Kif naħdmu ma' stati membri li huma membri tal-EPO u dawk li mumiex? Kif nistaw nassiguraw li kunem komunikazzjoni tajba? u kif nistaw nassiguraw protezzjoni sħiħa bid distinzjonijiet li inti semmejt fil-konklużjonijiet tiegħek bir b'mod ġenerali il-grupp fuq dan ħajkun qed jaħdem fis-sajf, imma għal darb'oħra grazzi ħafna għal dan ir-rapport għaliex huwa verament id-detaljatu ċar, grazzi. Grazzi ħafna Natalie. U ix-xadu tal-ICR Żidowski. Grazzi ħafna Sur President. Kollegi, jena nixtieq nirringrazzja il-rapporter ta' dan il-labot eh, ta' rapport li huwa verament preċis. L-Unjoni Ewropea l-Eppo e ma twaqfiċ bħala għabazi eh, ta' unanimità u bħala istituzzjoni, għalek l-Eurojust għandu jkollha kompetenza sħiħa. Mhux biss it-tisħiħ f'dawn l-oqsma ġenerali kollha pal ġlieda għal kriminalità bħal pedopornografija, il-traffikar tal-bnedmin, eccetera Għax l-Euroġas ta' dawn il-pajizi li ma jipparteċipawx l unjoni Ewropea ħajkun l-unika mod ta' kollaborazzjoni għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa. Għalek l-Eurojust għandhom ikollhom il-kompetenzi kollha f'dawn l-oqsma u jkollhom bażi soda fit-trattati. Jina nifem li rapporter jaqsam u jaqbel ma' din l-opinjoni tiegħi. U nixtieq nilqa' eh, mod favorevoli l-opinjoni ta' rapporter fuq l-istruttura ta' l-Eurojust. Din hija struttura istituzzjonali interna li fija nindirizzaw mhux biss il-Kooperazzjoni Ewropea manka l-fiduċja dwar il-pajjiżi membri Għaliex b'dan il-mod biss li din it-tip ta' kollaborazzjoni u kooperazzjoni staw jkunu effiċenti, mbagħad ċertament se jkun hemm bżonn li konna xi bil ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi pa' Danimarka, l-Irlanda, li ma jridux jipparteċipaw għaliex dil kooperazzjoni hija fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna, jana għalbreħt issa. Grazzi ħafna jina u kollet nitkellem fisem Eva Juli, il-xadow tana li għet kopra u koll fuq dan il-sujġet tal-IPPO. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal dan l-abbozz ta' kooperazzjoni u fiduċa reċiproka fost l-Stati membri. Għana naqblu kol li il-qsim irridu nassiguraw konsistenza u ma jkunx hemm dewmin fl-adozzjoni ta' din l-organizzazzjoni ġdida ambizjuża. Aħna naħsbu li huwa importanti ħafna sabiex li nallinjaw il-kompetenzi bejn l-IPPO u l-Eurojust u biex nidefinixxu b'mod preċiż il-koordinazzjoni u nevitaw konflitti potenzjali. Irridu li garantixxu kooperazzjoni mill-qrib u relazzjoni speċjali permezz ta' parteċipazzjoni laqat u skambju ta' opinjonijiet. U jridu jaħdmu id fit fil-ġejjeni biex niġildu kontra reati transkonfinali biex nkunu effiċenti kemm jista' jkun. sa dwar ir-regoli tal-ħasin tad-data jiddispiċina li anka bħal mem faġezziji oħra hemm qafa separata regoli ta' ħarsin tad-data. U aħna nittamaw li tul il-proċess meta tnaħdu fuq dan il-fajl nkun nistgħu diġà nadattaw dak li rridu niksbu anka fil-qafas il-ġdid għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U minnaħatana fil-parlament għandu jkunem livell unifikat ta' protezzjoni f'dawn l-aġenziji. Palma huwa diġa fl-istituzzjonijiet u entitajiet tal-Unjoni Ewropea. Għalek tkun ħaġa tajba jekk nistaw e, eh, niġbru flimkien dawn iż-żewġ żviluppi f'dan ir-regolament nini xi ħaġa li ma nix nagħmlu fir-regolament tal-Europol u anka bil-Frontex issa. imma ħanamlu l-almutana biex nġulura bċertu proposti għal-emendi u aħna kontenti nikkoparaw fuq dan il-fajl kemm jista' jkun malajr, grazzi. Grazzi ħafna għal risposti komprensivi mill-Shadows issa s sur Voss rapporter jekk għandek xi kummenti jidher li le. Mela, il-Kummissjoni. Kummissjoni għal kemm tej fil-qosor. Imbagħad imorru lura ma' Sur Voss. Grazie ħafna sur President, minn libda problema minna ħata għaj. Nixi u koll ringrazzja il-rapporter għahidma tijaw. Nafu li kienem ħafna xogħol li sar fit ta' dan ir-rapport u nistgħu ngħidu li sa ċertu punt naqblu ma' dak li eh, ġi propost jina ma nistax nitkellem fuq l-emendi kollha, għax rapport twil. Imma hemm żewġ kwistjoni ta' kwistjoni aktar politika U l-ewwel waħda hija Meta ħina il-proposta tagħna, speċjalment dwar l-istruttura tal-Aġenzija, Fuq dawn l-Aġenziji deċentralizzati ġew maqbula bil-Konsil Parlament u Kunsil fl-2012 Ġunju, dan l-approċċ komuni jassigura li jkun hemm approċċ konsistenti meta wieħed ikkonsidra l-aġenziji differenti. Issa wieħed mill-elementi ta' dan l-approċċ għall-Kummissjoni hija li jkun hemm il-possibilità li l-Kummissjoni tipparteċipa fl ogħla livelli ta' teħid tad-deċiżjonijiet tal-Aġenzija. U s-soltu dan huwa il-Bord ta' Ġestjoni fl-Eurojust, fil-każ tal-Eurojust huwa l-kulleġġ. U s-soltu jkun hemm żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni. Issa jena smajt, il-rapporter Survos jgħid li jista' jkun hemm kumpensa dan għaliex il-Kummissjoni qiegħda fil-Bord tal-Bord Eżekuttiv. Fl-opinjoni tagħna dan mhuwiex l-istess livell, ġifieri l-Bord Eżekuttiv jħejji deċiżjonijiet li jittieħdu mill-kulleġġ. Għax jekk le, dan ifisser li ma jkollniex il-pożizzjoni rridu f'aġenziji oħra u anke fl-Europol. Il-Bord ta' Ġestjoni li għandhom rappreżentazzjoni Iġvidinja punt ta' importanza istituzzjonali għalina u ħatkun kwistjoni importanti u qawwija għalina anka fit trialogi Punti oħra li xtaqt inqajmem għandhom xaqs ħarsin ta' dejta u għawek aħna naqblu ma' Sur Albrecht fis-sens li aħna wkoll favur li konna approċ komuni għall-aġenziji kollha u għal dak li huma dispożizzjonijiet ta' ħarsin ta' dejta U din xi ħaġa li ila konsistenti minn meta proponejnija U fil-fatt id-data kollha li tiġi proċessata fl-Eurojust għandhom jaqgħu taħt l-istess reġim li huwa reġim li huwa applikabbli għall-aġenziji kollha bħalissa. Ġviri il-regolament 45 tal-2001 waħna nirrikonoxxu li jista' jkun hemm bżonn li dispożizzjonijiet eh, jikkumplementaw dawn ir-regoli ġenerali. U dawn inkludejniehom fil-proposta tagħna. Qed naraw rabta wkoll ma' negozjati li jaddu għal regolament li tiġi wara il-45 tal-2001. Aħna minn barra dan kontenti ħafna bil-progress li nexxilna niksbu, aħna ovvjament qegħdin nistennu biħer għal fl flimkien ma' survos u kollegi oħra fil-trialogi, grazzi. Grazzi ħafna, issa Axel għandek xi kentej biex tagħlaq. Berichterstattern. Grazie ħafna, President, ringrazzja ħafna wkoll il-kummenti tagħkom l eh, Shadow u anke l-Kummissjoni. Naħseb illi biex nżid ma dak li qalu nista' ngħid illi anke l-posponiment tal-Settembru naħseb illi kien pass tajjeb sabiex eh, permettina jkun aktar ħin sabiex nirriflettu naħdmu aħjar u anke nixxi ringrazzja għax-xogħol eċċellenti lis segretarjat illi eh, ħaj Eh, biex najdu jekk itilfu biss għaxartijiem f'dan il-proċess ta' ħidma kollu. U nirringrazzja wkoll l-segretarjat għal proposta. Fir-rigward tal-protezzjoni tad-data naħseb illi eh, dan element tal-Europol u l-Eurojust naħseb Hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ eh, tipi ta' data eh, differenti u rridu nirriflettu ftit kif eh, għana nimplementaw dan l-approċċ anka fil rigward tal-komment tal-istazzjonijiet u id-data operattiva nasab li il-proposta relevanti hawnhekk u naħseb li wkoll tagħmel referenza għal Eurojust u l-fatt li din s sera anka fuq il-fiduċa anka fir-rigward tal-prosekutur eh, pubbliku u anka Tieġa li aħna nerġaw nħarsu li dan kollu anka naraw illi eh, nikkonsidraw kemm mu tajjeb illi konna kollox fuq affa waħda fir rigward ta' data u forsi anka nirriflettu kif nistgħu nħoq bil aħjar anka fir rigward tal-kondizzjonijiet marbuta magħhom. Fir rigward tal-punt tal-Kommissjoni naħseb li nista' nifhem il-fatt li għandna bżonn ta' ċertu uniformità, però anka fir rigward tal-awtoritajiet Ah, valuti forsi mhux kollha jaħdmu bl-istess mod fl-Unjoni Ewropea kollha u għalhekk u importanti wkoll li eh, nagħmlu referenza li maniġġjar ta' ċertu dejta minnaħa tal-Europol. Naħseb li dan kollu nistgħu infaslu aħjar anka meta jersaq settembru fejn konna aktar idea ċara ta' dettalji u anka ikonna approċ li jġbet iktar li l-konsens li possibilment jintlaħo u li jindirizza livelli kolla sabiex mbagħad nkunu nistgħu ngħaddu għat-trialogu. Thank you very much, Axel. Grazzi ħafna Axel għal ħidma tiegħek fuq dawn, grazzi wkoll ix-shadows u tal-li kontu preżenti. Grazzi ħafna ta' xogħol komprensiv li sar. Mela, irnexilna n ftit ħin, grazzi ħafna kollegi. Issa nistgħu ngħaddu għal punti 6, 7 8. Tajtkom il-skadenza l-emendi l-4 ta' settembru. Tajb pwis ngħaddu għal punti 6, 7 8 għandna tliet files fuq l-SIS. Mela ħajkonna l-prezentazzjoni mir rapporters tal-abbozz ta' rapport, Sir Coelho Sir Leonards. Nadilhom il-kelma l-ewwel, imbagħad kummissjoni, presidenza, shadows, etc. Mela Sir Coelho l-ewwel. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq nagħmel xi kummenti inizjali fil-lingwa tiegħi, il-Portugiż. Informação de Schengen e a maior base de dados de europeia. Grazzi ħafna mela fuq Schengen SIS u il-database li fija 70 miljun allert minn ehm, bastimenti, karozzi misruqa, jew inkella ser li jisir fuq it-turisti, jipparteċipaw fija anka il- eh, l-uffiċjali tad dwana, u l-istati membri hemm 4 biljun eh, tfittxija minnaħa tal-autoritajiet f'din is-sistema, għalhekk huwa fundamentali biex inħarsu żona Schengen u ċirkolazzjoni ħieles li huwa valur assolut għal kull ċittadin Ewropew. Iġbiri hija sistema li taqsam l-informazzjoni u l-allerti li hemm bejn l-awtoritajiet tal-Pulizija u ġudizzjarji u l-awtoritajiet tal-ġlida kontra eh, kriminalità u tikkontribwixxi anke għas-sigurezza interna tagħna għalhekk hemm bżonn nirriformaw is-sis biex nadattaw għal vis tnej. Il-Parlament għalhekk irid jirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea jgħidilha proset għal din il-proposta li ġiet ippreżentata imma rridu ntennu li possibbli nagħmlu aktar U f'dan is-sens huma fil-fatt il-proposti li qed nagħmel jien illum. Nixtieq intenni li s-sis jista' jikkontribwixxi sabiex ikun hemm eh, azzjoni aktar maġla fil-ġlieda kontra kriminalità għalhekk l-istati membri jridu jindaħlu l-informazzjoni kollha tagħhom fid-database jagħmluh fi żmien utli u jaqsmuh ukoll ma' l-Europol. Is-sis diġà iħares it-tfal tagħna, imma nistgħu nagħmlu dan dejjem aħjar għalhekk it-tfal li forsi jiġu maħtufa, tfal li sparixxu, migranti, oħrajn daw kollha jridu jkunu parti mid-database ta' SIS li wieħed jaqsam eh, il fruttira ma jindux ifisser inqas protezzjoni. SIS eh, hija xi ħaġa fundamentali s sigurezza tagħna u fiha dejjem aktar informazzjoni rridu garantixxu li t-teknoloġija li tintuża tkun tista' tagħti ir-risposti eh, li rridu ġviri huwa sistema ċentrali bi protezzjoni anka fid-dawl ta' attentati esterni u jkella jekk is-sistema ma jaħdimx jew ikun hemm xi Bigger system better safeguards. Dan huwa il-motto għal-ħolqien ta' sistnej. U rridu garantixxu eh, otijiet finanzjarji tajbin anka l-kampanja ta' informazzjoni pubblika Il-Parlament kellem sabiex ikun hemm eh, zida gradwali ta' sistema billi nigarantixxu bilanċ bejn il-libertà u sikurezza. Issa nixtieq nidħol f'aktar dettal fuq il-proposti tiegħi. Sitt oqsma. Mela l-ewwel net is-sistema. Sistema ifukat li għandu eh, database ċentrali fi Strasburg u oħra f'Awstrija. l-Awstrija Issa, ikompli bl-Inglis. Dinija konnessa ma' sistema ċentrali na niddubita li dan huwa l-aħjar mod kif inkomplu. Parlament dejjem kien xettiku dwar din is-soluzzjoni u sissa il-Kummissjoni marna xili x'tati ġustifikazzjoni għal din bidla fil-politika fil-fat. Fuq l-SAS 1 u 2, anka l-Kummissjoni kienet kontra din l-idea. Min barra dan, din is-sitwazzjoni, soluzzjoni ibrida eh, b'livelli nazzjonali u ċentrali, eh, miex qed tiġi segwita fl-ebda strument ieħor bħal IES e eh, u l-ETIAS. Laqas ma jidher li hija koperta bi proposti ġejjin mill-grupp ta' livello li fuq l-iskambju ta' informazzjoni. Jina nek li proponi pal minna qabel li l-Parlament jaċċetta il-kompromess kurrenti. Dawk l-istati membri li jridu kopja nazzjonali għandhom jingħataw il-permess li jkollhom dan. U dawk li ma jridux mandomx jiġu obbligati li jizviluppaw sistema bħal di, fl-istess ħin rid nassigura li s-sistema ċentrali tista' tlaħħaq ma dak kollu li jiġi mitlub minna. Għalhekk jiena qed nitlob li tiġi imsaħħa billi nizviluppaw soluzzjoni attiva bis-sistema fi Strasburgu u l-Awstrija li jaħdmu b'mod parallel. Dan il-mod biex inwieġbu għażida fit-talbiet, iż-żida fil-responsabilizzazzjoni u sigurtà għaliex jistgħu jaħdmu b'mod separat. U tieni net Sissa, il-fallimenti jiseħħu fil-rabta bej sistema nazzjonali u ċentrali. Aħna rridu nestendu il-prattika ta' redundancy ġri l-affarijiet zejda li kunem. Għalek jiena niproponi li l-infrastruttura tal-komunikazzjoni wkoll tiġi duplikata. Inżitu ukoll kompetenza ta' EU-lize skont il-proposta għal bazi il-ġdida. It-tieni ir-risposta għat terrorizmu l-Kummissjoni tintroduċi l-obbligu li wieħed joħloq allerti fuq kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu għat-terrorizmu. Iżda minn kif nifhimha jiena il-problema qiegħda wkoll fit-tip u l-ammont ta' informazzjoni tiġi introdotta meta jinħoloq l-allert. Għalhekk jienet ndaħħal obbligu li jkun hemm qsim mingħajr ebda eċċezzjoni it-tip ta' reat li għandu x'jaqsam mal-allert. Hemm ukoll tipi oħra ta' allerti ġviri il-verifiki ta' inkjesti. Dawn jippermettu li jkun hemm triq tan-nofs bejn it-tipi ta' verifiċi. Issa anka jekk hija soluzzjoni intelligenti, l-SIS hija sistema li taħdem skont it-talba tal-istat membru għalhekk l-effettività tas-sistema tixxekkel jekk il-istati membri ma jistawx jagħmlu dak li huma mitluba li jagħmlu. Għalhekk jiena nipproponi li l-inquiry checks ikunu mandatorji l-istati membri għandhom ikunu jistgħu jbassru fil-liġi nazzjonali tagħhom dawn it-tipi ta' allerti u jistgħu jlimitawhom biss għabbażi tal- Ehm, ċirkostanzi operattivi u skont il-liġi proċedurali nazzjonali. Palma semmejt L-SIS hija database bażi ta' azzjoni u għalhekk għandna bżonn l-istati membri li jaqsmu kemm jistgħu sabiex azzjoni tittieħed, imma ħafna drabi. Informazzjoni mhix maħsuma, tintara informazzjoni mhix maħsuna fis-sistema. U għalhekk il-punti nazzjonali ta' kuntet ta' kuntat jiridu jgħatu informazzjoni addizzjonali. Pal morew l-attakki terroristiċi riċenti jridu nuru u jkonna risposta kemm jista' jkun malajra din it-talba l-aktar informazzjoni li kienet niproponu li imbaxxu il-perjodu ta' ħin għal tweġiba minn 12 sa' 6 sigħat u jkunem risposta immedjata f'każ ta' terrorizmu l-Europol hija attur prinċipali fil-ġlida kontra terrorizmu tagħti intelligence ta' kwalità lill-istati membri ma jista' jagħti wkoll għajnuna ehm, lill tiltajiet fil-post. Għalhekk irrid li jkun hemm informazzjoni immedjata kull darba li Awtorità Nazzjonali permezz ta' l-SIS issib u tidentifika xi ħadd li għandu x'jaqsam ma' terrorizmu kif ġi ehm, suġġeriet minn Sur Depre flaqa preċedenti ta' dan il-Kumitat. It-tielet il-protezzjoni ta' tfal u migrazzjoni rridu nassiguraw ukoll li tfal tagħna jiġu mħarsa. Għalhekk kienet nipproponi li jekk ikun hemm tfal li jispiċċaw jisparixxu, l-istati membri b'default għandhom jintroduċu allert fuq l-SIS. Minn barra dan aħna noħolqu allert speċifiku għal tfal tal-migranti li jisparixxu għaliex minħabba eh, il-kriżi tar-rifuġati fl-2015 sparixxew 10,000 tfal għalek jena niproponi li naħol u allert speċifiku għal tfal li sparixxu li huma migranti. U skont il-pożizzjoni tal-Parlament fuq l-Eurodak din it-tip ta' allerta tinħoloq jekk jisparixxu. Il-raba punt l-aġenziji hemm bżonn li nassiguraw li l-aġenziji u koll jibbenefikaw minn din il-database għalhekk jiena nrid nassigura li l-Europol tikseb iżjed informazzjoni imma rridu nagarantixxu wkoll l eurojust u il-Gwardjani il tal-Frontieri jkollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa. L-Europol ikollha eh, suċċess jekk jkun hemm azzjonijiet anke fil-hotspots. U l-Parlament huwa kol leġislatur f'din il-kwistjoni u dik il-kwistjoni tkollha li m'għandhomx jaqsmu proposti għandhom ikunu atti ta' implementazzjoni fejn il-Parlament m'għandu l-ebda leħen Dan mu l-aħjar approċċ fil-kwistjonijiet kollha mod partikolari dwar l-użu tal-biometrika. Għalhekk jena nipproponi li La darba, l-istampa tal-wieċ, DNA u e, informazzjoni biometrika oħra hija disponibbli u l-estam tintuża fil-SIS, għandha tkun e, l-esta biex tintuża. U nistgħu ngħidu l-istess ħaġa dwar il-manual fejn Eh, regolati ħafna mill-kooperazzjoni. Sitt punt u l-aħħar punt. L-effiċenza. Aħna l-koll naqblu li għanna bżon natu sigurezza li ċittadini tagħna minissa li sa jeżdiġa edha fil-post tejn il-pulizija tagħna u l-gwardjani tal-frontieri fil-post. Ma nix għalfej li stennew 10 snin oħra biex nintroduċu l-fatturi l-ġodda. Il-Kummissjoni trid skadenza miftuħa jiena ma naqbilx ma di għalhekk għandu jkun hemm 12 xahar wara l-approvazzjoni. Il-proposti preżentati mill-Kummissjoni jqisu l-evalwazzjoni li ħajkun hemm fl-SIS fuq il-bażi legali u li hija mitluba mill-Parlament fil-mument ta' approvazzjoni. Iqisu wkoll l-evalwazzjoni tal-istati membri fil-kuntest tal-mekkanizmu evoluzzorju ta' Schengen Dan il-proposti ikomplu jibnu fuq dan u jagħtu firxa ta' sfidi blanċati li staw tejbu sistema anka aktar u l-estuwa għal sfidi ġodda fil-waqt li rispettaw l-ċittadini. Grazie. Thank you very much, uh, Carlos, very Grazie Grazzi ħafna, Carlos. Is-Sur Lenars. Grazzi ħafna, Sur President fuq il-proposta tal-inklużjoni tal-allerti u anka fuq il-titjib li jom sabiex ikun hemm il-fiduċja minnaħa tal-pubbliku anka fil-politika tal-immigrazzjoni u l-azil għaliex jekk inkomplu infallu milli nimplementaw din il-politika ta' ritorn fl-aħħar mill-aħħar ser ikunu dawk il refugjati eh, il-vera, dawk li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni, persekuzzjoni il ser jitilfu, ser jitilfu aħna magħhom u ma nkunx istawn protezzjoni li huma il-lom. U għalhekk eh, aħna jina nil din il-proposta tal komissar sabiex ikun hemm introduzzjoni ta' dawn l-allerti huwa importanti wkoll li naplikaw sabiex nagħmlu aktar progress fil-rigward rigward tal-abbozz. Tal l-aġġornament tal-proposta tal-Kommissjoni sabiex kuna manka riflessjoni tal-Eurodac u direttiva eh, f'rigward ta' terrorizmu naħseb illi fil-ħatra tal-autoritajiet fejn l-iskambju tal-informazzjoni addizzjonali l-proposta tagħti flessibilità l-istati membri sabiex jaħtru awtorità u palma diġanna fis-sis il sarin u l-burros l-oħra għadin jaħdmu eh, flimkien u għatajab li konna li l-om li kunu responsabli anka involuti fil-gwar ta' dim ta' deċizjonijiet ta' ritorn. Jidun għadu attenti li ma jkunx hemm prograzzi addizzjonali, imma jridu naraw ukoll li jkun hemm ċertu effiċjenza u għalhekk fil-rigward ta' persuni maqbuda fuq il-frontieri u eh, qed jinżammu ġifiri ma jkunux daħlu eh, mhux important mhux meħtieġ li jkun hemm informazzjoni fil-sis l-istess jgħod ukoll meta jkun hemm identifikazzjoni ta' persuna illi jgħat fi proċess li jitlaq mit territorju u għalhekk ma jkunx hemm eh, ħtieġa għall skambju ta' informazzjoni per eżempju f'aeroport eh, fej il-forma ta' return tkun bizzejet fil-gwar ta' effiċjenza il-sis hija sistema taħdem għabbażi ta' azzjoni ġifiri fej kunem posponiment jew sospensjoni ta' deċiżjoni ta' ritormina tal-Istat membru l-allerta ma tkunx disponibbli b'mod temporanju sabiex ma jkunx hemm konfużjoni fl-awtoritajiet l-oħra rigward l identifikazzjoni Mistaqsija għaxin iktar komplikata li tqajmet anke fil-Parlament Ewropew hija il ħazna ta' data. L-alternattiva li ġiet ippreżentata fil rigward tal ħazna għal ħames snin il-Kummissjoni għazlet li kunem naħjeta d-data ma komplut la darba suġġetti jew persuna tkun telqet mit-territorju u aħna t-niproponu illi ikun hemm l-inklużjoni mħiġi ta' dan il-perjodu ta' ħames snin ta' ħazna ta' retenzjoni ta' din id-dejta sabiex is-sistema tkun iktar utli. Meta konna nitkellem ma' bosta persuni fir-rigward tal-politika tar-ritorn u anka s-sis, hemm bosta li jaħsbu li hemm ċertu problemi fir-rigward tal-kooperazzjoni dan il-qasam u dan huwa pass importanti li aħna qed naħdmu fuq u għalhekk meħtieġ ukoll inħarsu le direttiva tar ritorn u naraw li ċertu mistoqsijiet uh, forsi ma xaqsan diretti u li qed u diffikultajiet fir-ritorn ikunu indirizzati anke permezz ta' proposta ta' reviżjoni ta' direttiva u ħan proponu l-Kummissjoni sabiex tagħmel din dan ta' dan l-approċċ. Grazzi ħafna. Forsi nistgħu nisimgħu l-Kummissjoni u mbagħad lill-Presidenza. Il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Lenar Sukoello għal eh, l-abbozz li huma preparaw naħseb li dan huwa bażi b'saħħtu ħafna negozjati ma nistax nidentifika l-ebda punt fi aħna kontra u għalhekk naħseb illi dan huwa hija bażi kostruttiva ħafna dialogu. U qed nuża l-kelma dialogu mhux diskussjoni, ġifieri kollaborazzjoni futura bejnietna. Il-punt li għajem Sir Coelho, inti saħħaħt il-proposta tagħna basta aspetti. Aħna konna daqxej kawti għaliex nafu xinu ma daqxej il-limiti tal-istati membri rigward ta' zgami ta' formazzjoni mal europol jew il-periodu ta' 12 sija għal reazzjoni għal tweġiba nafu wkoll illi fil-rigward tal-qafas ta' żmien ta' 12 sija għal tweġiba dan jiddependi fuq il-sajrin kif ukoll fuq sajrin kif ukoll l-autoritajiet li mhux neċessarjament ikollhom il-riżorsi sabiex jagħtu reazzjoni tagħhom fit-12 sija jew inqas. Nafu però li anka fil-każijiet ta' terrorizmu eh, il-reazzjoni kienet immedjata però u jieħdu bis-serjetà. Aħna se niddiskutu dan kollu anka eh, dan kollu eh, b'eżempji ehm, konkreti sabiex namlu minn kollu sabiex ir-reazzjoni minn tal-awtoritajiet isseħ fl-isar żmien possibbli fil-gwar tal-protezzjoni ta' tfal u l-immigrazzjoni naqbel ukoll miegħek li l tfal mhux akkompanjati irid ikunu eh, protetti, ikunu involuti, inklużi fis-sistema u anka eh, tkun parti mill-ġlieda kontra l invisibilta Għandam il-kondizjonijiet hija li huma jkunu viżibbli permezz anka tal-marka s swabba tagħhom wara importanti li l-istati membri jkollhom dawn ir-rekords tal-marki tas swabba ta' dawn it-tfal ħalli anke jekk huma jitresqu jew identifikaw ruhom taħt isem differenti jkunu jistgħu jiġu identifikati. mbagħad hemm il-punt tal- tal-punti nazzjonali jew inkella sistema ċentralizzata. Il-database eh, ta' sigurtà eh, fl-Ewropa mhijiex marbuta mal-immigrazzjoni. Il-kumplament eh, huma tal-immigrazzjoni għandna l-Eurodac, il- kumplament huma tal immigrazzjoni għandna l dak il l etias u s-sistema ta' tħol uħruċ, jekk is-sisma taħdimx, ifisser illi jekk ma taħdimx eh, ser tafetwa l-ħajjiet tan-nies eh, u jista' jwasal ukoll situazzjoni fej il-kontrolli fuq il frutturi interni wkoll jerġgħu jiġu introdotti. Aħna għalhekk qed nippruvaw nsibu soluzzjoni ta' kif insaħħu l-disponibilità anka teknika ta' sis Iskuza ruħi li għadna maħreġniex bi traġiba tagħna lejku, pero eh, qed eh, naħor niġbru ċertu figuri u ċertu ċifri fi rigward anka ta' sis u bil-ta tagħha fuq livell ċentrali u anka il-diskussjonijiet sabiex tissaħħaħ din is-sistema ċentrali u anka kif il- l-istati membri li ma jkollhom skopja nazzjonali jkunu jistgħu jkunu inklużi naħseb illi s-sis nafu li tintuża situazzjonijiet varji, jkun hemm aċċess minn awtoritajiet differenti u għandha ċertu komplessitajiet tekniċi. U dawk li m'għandhomx l-istati membri li m'għandhomx il-kuntatt nazzjonali eh, mhux qed ikollhom eh, aċċess għal rikonoxximent għan numru ta' rikonoxximent jekk ma jkunx hemm din il-kopja nazzjonali huma ser jużaw kopji tekniċi ta' sistema għaliex din eh, tippermettilhom l-implementazzjoni u jkun ħafna iktar diffiċli li jkollna kontroll fuq dan. Xtaqt nagħti reazzjoni tiegħi wkoll għal dak li qal is-sur Leonard rigward tar-ritorn. Ringrazzjah l intervent tiegħu naħseb li d-deċiżjoni tagħna kienet waħda eh, intenzjonata rigward tal-awtoritajiet eh, mażula. Għaliex hemm ċertu każijiet fejn il-pulizija ma jkunux eh, permessi li jindirizzaw dan it-tip ta' każijiet, hemm ukoll pajjiżi fejn il-pulizija laqas bis ikollhom aċċess għal databases tal-immigrazzjoni jew il-sistema ta' manager tar ritorn u għalhekk dan jista' jpoġġi pis tekniku eh, fuq l-istati membri sabiex ikun hemm din ir-rabta. U għalhekk aħna ħallejna din il-possibilità fidej l-Istati membri sabiex jaħtru huma liema awtorità ta' ażili jew immigrazzjoni sabiex kun il-pont ta' kuntatt. Għaliex fl-aħħar l-informazzjoni hija tagħhom. Sur Leonard, inti semmejt ukoll illi s-sissija database li sar fuq l-azzjoni, però nasab li kontradizzjoni fejn qed illi il-periodu ta' ħames snin ta' ħazna ta' dejta għandu jinżam. Għall-uffiċjal tal-Pulizija uh, fit torro il-mistoqsija hija il-persuna prezenti fit-territorju jew le u x'inhuwa l-istatus f'każ li jkun hemm allerta ta' ritorn fis-sistema. Għaliex tista' tagħmel differenza kollha bej uh, il-fatt jekk din il-persuna tkunx qed hemmhekk illegalment jew le. Jista' jkun hemm użu ta' databases oħrajn fir-rigward tal-istorja u anka eh, tal-sistema ta' dħul u ħruġ. U importanti li l-uffiċjali jkunu jafu l-azzjoni li jistgħu jieħdu ma fir-rigward ta' persuna jekk ikun hemm din eh, l-informazzjoni tkun inżammet forsi tistaħdem kontra l-persuna jekk huwa tkun tkaċċa għaliex ma kienx hemmhekk legali b'mod legali ma mbagħad ikun irritorna lura b'mod legali ġifieri irridu nikkonsidraw dan. Iktar qudiem intikom iktar dettalji wkoll il-Presidenza. Grazzi ħafna, eżis eh, membri onorevoli. Sinjuri, nixtieq nifraħ li żewġ rapporters tal-arfin tagħhom tal-SIS u xogħol eċċellenti li jagħmlu fil-rigor ta' tliet proposti bħalma qal il-Ministru tagħna u din is-seduta il-Parlament Ewropew huwa ta' priorità għalli u li verament qed tagħmlu progress sinifikanti dan id-dossier staqt. Nisirħilkom moħħkom li minnaħta l-Presidenza aħna ser nkomplu nindirizzaw dawn il-proposti għan konsidraw bħala priorità u aħna ser nieħdu l impens sħiħ sabiex nagħmlu progress anke fir-rigward tal-proposti tas-sis. Aħna naħsbu li il l-aġġornament u tħaddim tajjeb ta' sistema importanti għal kooperazzjoni u anka li jkun hemm garanzija tal-moviment ħieles tal-persuni li huwa vallura u lini tal-Unjoni Ewropea. U maħsub sabiex il-ftejjin fil-Kunsill jintlaħaq f'Ottubru u li anka nkunu pożizzjoni sabiex ikun hemm negozjati interistituzzjonali fil-ħarifa possibilment ukoll nikonkludu negozjati eh, din is-sena sabiex inti kon ftit aġġornament fuq il-situazzjoni eh, fil-Kunsill aħna rnexxielna eh, konkludu tieni round ta' diskussjonijiet fil-Kunsill. Zidna wkoll għad oħra fl-Ulju sabiex ners uktar eh, viċin tal-approċ ġenerali tal konsil u jina pjuttost eh, ottimist. Eh, veru fadal ix-xogħol, però jina ninsab ottimist li jekk l-istituzzjonijiet jikkollaboraw, jekk jaħdmu bisħieħ, iva, nistgħu nilħu l-miri tagħna u li kunem hemm kooperazzjoni sħiħa bejn kunsill u l-Parlament Ewropew li fl-ħar mill-aħħar tissarra fi protezzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Eh, forsi qed tkun qed ottimisti ma l-ħars ma tkunx hekk fil-bidu tal-perjodu ta' sitt xhur. Sinjura Dalli. Thank you, Chair, and I would like to start straight. Grazie ħafna, Sur President. Nixxen ringrazzja lil eh, Sur Coelho u Sur l-eners ser nekkomenta fuq it-tnejn li huma. Ħanibda fuq id-dossier marbuta ma' xogħol ta' Sur Koel bħala SND nifmu illi s-sis hija waħda mill-ikbar sistemi tal-IT fid-dinja u hija wkoll ta' kompens ukoll għat leħija tal- uh, Eh, frontier interni u għalek hija kruċwali fil-rigward tal-moviment ħieles tal-persuni fil-dan il-Schengen għal rapport tas sur Coelho illi jħodna federazzjoni tajba fil-rigward ta' iktar effettività u anka li kunem eh, eh, rabta diretta kif proposta. Aħna naħsbu illi s-sis huwa uh, importanti u għalhekk eh, huwa meħtieġ li l-aċċess ikun possibbli l-ħin kollu u għalhekk naqbel mal-proposta tiegħek li jkun hemm irdupjar ta' l-infrastruttura sabiex kun hemm sigurtà akbar. Xtaqt naqjem punt però li dan kollu jitlob ukoll eh, investimenti ikbar, però Nafu kemm dan se jkun diffiċli u għalhekk eh, inħagġak sabiex eh, kif dejjem għamilt iżomm il-komunikazzjoni għaddejja sabiex inkunu nistgħu resqu soluzzjonijiet li nista' jaqbel fuqhom kolħat. Xtaqt inqajjem punt fuq inti fuq li inti wkoll qajjem fir-rigward tan l-istati membri li ma jkunux jixtiequ kopja nazzjonali ma jkunux obbligati liħolqu waħda. Inti konna ġustifikazzjoni fuq dan sabiex ikonna l-istess linja taħsib anka fil-gol ta' din il-proposta. Punti oħra fil-rapport eh, li jispikkaw u eh, l-istanet li nappoġġa il-punti tal-kontratturi privati u anka li kunem salvagwardi fil-rigward ta' sistema aħjar u anka fil-rigward tal acċess Però xat ngħid ukoll illi l-grupp tijaj ser jara illi dan kollu jimxi jitfit mal-pakket ta' protezzjoni ta' data adottat is-sena li għaddiet. Aħna għandna xi tħassib fir-rigward ta' kontratturi esterni li jkunu użati jew imqabda minn mill-istati membri imma xorta għadan nista' nappoġġaw l-approċċ tiegħek fuq dan. Xtaqt nisħaq ukoll li bħala SND aħna għatna mħazba fil-rigward ta' l-użu tal-data biometrika, l-marki ta' swaba u fil-rigward tal-allerti tal-Istati membri, aħna naqblu ma' dan ma' din is-sistema però rridu nagħmlu ċara illi l-allerta għandhom eh, jitqajmu biss fil-rigward ta' reati speċifiċi b'lista eh, li tippreżenta kriterji stretti. Għanna xi ftit ta' Eh, diskussjoni ta' li għadhom dejn fil-gwar tal-verifika tal-inkjesta u naħseb illi eh, u importanti li konna stampa iktar ċara ta' situazzjoni sabiex konna linja politika iktar ċara u iktar trasparenza. Zax punti oħra illi għandi pozizjoni pozittiva, rapporter jiproponi għad-delegat fil-rigward tal-manwal, aħna nistan appoġġaw dan huwa pass pozittiv ukoll li qed tinkludi n-numru ta' emendi illi jindirizzaw dispożizzjonijiet ta' taħriġ tal-ħaddiema li jużaw Is-siss fil-gwar ta' sur Lenars huwa essenzjali għalina illi kona deċiżjonijiet li eh, li dawk id-deċiżjonijiet li jkunu ġew rifjutati ma jkunux eh, inklużi fis-sisa li xinkella jkollna ammont ta' informazzjoni li hija eh, superflua nistgħu ngħaddu mingħajra li tkun għadha preżenti fis-sistema. Parti minn hekk aħna neħdu nota tal-preferenzi fil-rigward tal-użu ta' marki ta' swaba u l-identifikazzjoni ta' persuni pajjiżi terzi Forsi rapporter jista' jispjega għax aħjar pożizzjoni tiegħu fil-rigward tal-proposta li proċessar tad data ħna nappoġġaw għaliex dan huwa żvilupp pożittiv fil-rigward tal-informazzjoni ta' persuni minn pajjiżi terzi u li jkunu resqu l-applikazzjoni tagħhom għall-protezzjoni internazzjonali. Punt forsi xejn iktar politiku naħseb illi l-istati membri issa waslu f'punt illi aċċettaw li jirraġiċu uh, fil-gwar tal-allerta imma eh, il-punt huwa marbut mal-rikonoxximent uh, u l-azzjoni fl-aħħar mill-aħħar tal-Istati Membri. Dinja uh, mistoqsija li awtomatikament Eh, tiġi f'moħna wara naqraw anka l-proposta tal-Kommissjoni. Grazzi li rapporter suħar għana l-kalkom il-laborazzjoni. Gerard Dupri. Grazzi ħafna sa fissem l-għaldex l-rapporter huwa Gerard Dupri. Kjerġbuk. Grazzi ħafna sur President, jina ħsibt li kien ħajkunem grupp ieħor li kellu jitkellem qabli. nixtieq li nibda billi nitkellem fuq rapport ta' Sur Koelo. u l-appoġġ tal-linja ġenerali tal-Kummissjoni fuq tisjeħ ta' l-effiċenza operattiva ta' SIS. Aħna nappoġġaw numru ta' emendi tal-rapporter u kol aħna naqblu ma dak kollu l-intqas speċjalment anke fuq l-obbligi tal-istati membri aħna nixtiequ li kieku insaħħu l-infrastruttura fuq livell federali. Aparti minn hekk aħna naqblu wkoll mal-proposta tal-rapporter li jixtieq isaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-aċċess għall-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. E, apparti minn hekk naqblu ma' rapporter dwar il-bżonn li aħna rridu niżguraw li l-SIS il-ġdida għandha tibda tkun implementata mill-iktar fis possibbli. Ir-raba punt, aħna naqblu mal-elementi kollha tar-rapporter li huma maħsuba biex nallinjaw il-proposta ma' rekwiżiti l-ġodda tal-qafas legali b'rabta mal protezzjoni tal-informazzjoni parti minn hekk aħna naqblu mal-emenda ħalli bekk nippermettu l-istati membri ma jkunux għedin jagħmlu dawn il-kontrolli ta' investigazzjoni minflok ikun hemm kontroll għall rida U anka eh, l-iskambju ta' informazzjoni fuq l-attivitajiet terroristiċi il-periodu ta' żmien matul matulu għandha tindbat it-tweġiba għandha tkun immedjata fil-fatt. Aħna qed naraw li f'dan l-aħħar meta saru studji rajna li jekk ma jkunx hemm iskambju ta' informazzjoni dan jista' jkollu effetti diżastrużi. Aħna naqblu ma' reporters naqblu fuq il-fatt li għandna bżonn iktar armonizzazzjoni. Għandna bżonn ta' introduzzjoni ta' mod ta' kif aħna nistabilixxu dawk li kienu sentenzjat kundannati minħabba reati kriminali seri. Aħna nemnu iżda illi dan li għattu proponu huwa proibizzjoni ta' sena, proibizzjoni li bħed jidħol fil-pajis għal sena, li kien ħarsu lej per eżempju l-pajis bħall-Eġittu forsi jista tista' tinbidel ta' xi l-proposta parti minn hekk naqblu wkoll mal-proposta dwar l-allerti għal minorenni li mhux akkumpanjati li huma neqsin aħna konna qegħdin nasbu jekk għandix nintroduċu kategorija ġodda ta' allerti fl-sis għal minorenni in ġenerali u anka għan nisa nisa illi qegħdin fir-riskju tal-FGM jew inkella li jikunu sforzati li jizzawġu meta marru lura lejn il-pajjiż tagħhom speċjalment jekk aħna ikollna provi illi jista' jkun li jsirlhom hekk jekk dawn imorru lura lejn pajjiżhom illi jkunu vittmi ta' FGM female genital mutilation ġifieri jew inkella li jkunu sforzati li jiżżewġu issa fuq il pija jiena naqbel ħafna ma dawk illi għandhom ċertu riservi. Riservi fuq il-żamma tal-informazzjoni għal ħames snin. U malli jibda l-proċess tal-ritorn, għana ma nistawx ngħidu illi din il-persuna hija kriminali. Apparti minn hekk l-informazzjoni fuq dan l-individwu ħatibqa fil-Eurodac, ma nizmuma fil-Eurodac għal ħames snin, din hija deċiżjoni li aħna ħadna, u aperti minn hekk tal-waqt ħajkun għal-sistema tal-ETIAS ukoll. U din is-sistema se tkun marbuta mal-Eurodac. Jiġifieri, jekk ħajkun hemm individwu li kien imkeċċi kien deportat informazzjoni ħad tkun disponibbli fl-Eurodac. Jiena nilqa l-proposta ta' rapporter li jgħid li jekk jkun hemm xi ħadd illi ħajtwaqqaf milli jitvjaġġa u mbagħad dan l-individwu għandu jkun soġġett għal għallert jiena naħseb li dinja proposta tajba, rapporter jissuġġerixxi wkoll illi aħna għanna nħarsu kolli l-Eurodac u naraw x'tib ta' informazzjoni tal marki ta' swaba għandha tingħata għandha tkun possibbli illi niprovduha jiena naħseb illi fuq dan nistgħu ntejbu naqxin l-affarijiet u nidħlu nirfinaw id-dettalji. Jiena naħseb illi il-rapporter Iva diġa jgħat jitkellem fuq t-sieħta tal-garanziji għal skambju ta' informazzjoni u pajjiżi terzi din xi ħaġa ħan diġà ma' l eurodak ir-rapporter jgħid ukoll li aħna nagħmluha mandatorja li konna markieta swaba li jittieħdu jew kalla jittieħdu ritratti wkoll meta jasal allert, jina naħseb li naqbel ma dan. Ma din l-emenda u diġa għamilt numru ta' stqarrijiet fuq dan il-punt. Aperti minn hekk, Tistaw u koll sibu sibijiet tijaj miktubin fuq dan rapporti kolla li jina jisom li maċċellenti. Grazzi. Grazzi ħafna Gerard u grazzi s-sewċ reporters shadow għadan il-dettal. Issa nixtieq nerġa' nistiden s sur s sur l-anart jekk forsi jixtuq jirġgħu jitkellmu jekk jġobkom. Iva fil-qossor nixtieq nitkellem fuq xi ftit mill-punti li semmew. Meta nitkellmu fuq għalfejn nipreferu l-marki ta' swaba u mux ritratt. Jena naħseb li raġuni hija minħabba li fil-proposta ma kenniex l-obbligu illi aħna nintroduċu la waħda u laqas l-oħra fl-allert u naħseb li biex ikon iktar traċċibilità u iktar identifikazzjoni, faċilità fl-identifikazzjoni importanti li naraw illi kuna miju l-marki ta' swaba jom kella għalmenu eh, ritratt tal-wieċ. Iżda E aħna edna l mandiċ tkun obbligatorja għandu jkun hemm jew il-marki ta' swaba jew ir-ritratt. Aħjar ikun hemm marki ta' swaba nippreferuha. Nipreferuwa maħna. U għakad war kif aħna nixtiequ naraw willi dan ix-xogħol ikun iktar possibbli li jisir fil-prattika aħna rridu dejjem naraw illi hemm il-possibilità illi dan ikun riflessu ukoll anke fl-alerti li aħna din nindaħlu fis-sis Issa fuq iż-żamma tal-informazzjoni b'mod obbligatorju għal ħames snin naqbel ma' ġerar meta qal illi naturalment dan huwa l-mod ta' kif aħna ħsibna illi naħdmu bil-ewro dak naqbel din sistema għandha tkun disponibbli rridu niskuraw li l-informazzjoni li qegħdin nipprovd għandha tkun disponibbli fid-database u li dan ikun interoperabbli anke ma ħaddieħor li naħdmu miegħu għen naħseb iżda li madankollu dawn ma kollha kwistjonijiet li se' naħdmu iktar fuqhom. Grazzi. Thank you, Chair, and thank Grazzi ħafna. Sur President, grazzi lill kollegi kollha tal-mistoqsijiet u kontribuzzjoni tagħkom. Aħna diġà kellna tlet laqat ta' Shadow Rapporters su qed nista'na bil-ħarqa li kolli l-okkażjoni nkompli naħdem magħkom matul dawn it laqat, aħna rajna li l-Kummissjoni prezenti. preżenti nixtieq lil kulħadd anke l-servizz tal-Kummissjoni b'mod speċjali li Sużana tal-Kooperazzjoni u tal-kontribuzzjonijiet, is-sigurtà hija priorità lina l-koll u jiena naħseb illi l-SIS hija importanti ħafna biex tagħti iktar informazzjoni ċittadini jiena nixtieq nerġa' ntenni illi din timetable hija ambizzjuża ħafna veru iżda tista' ssir, importanti li jkollna konklużjoni sa tmiem is-sena jekk kulħadd jagħmel semu, naħseb li nista' rnexxielna jkollna suċċess. Grazzi ħafna Carlos mela d-data ta' skadenza ħatkun il-5 ta' settembru fl-4 ta' nofsinhar. Grazzi ħafna l-rapporters, grazzi l-Kummissjoni u anke l-Presidenza kif ukoll ix-shadows tax-xogħol kollu li għamiltu. Eżis kollegi sa nistgħu nkomplu dejjin bil-pass maġġelli għaddejjem bieħ dinja laqgħa twila mis-san sena dwar punt numru tisa ġifiri prezentazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni fuq il-mandat tal-Frontex. Wara xogħol leġislattiv intensiv li sar is-sena li għaddiet issa l-kol kemm aħna ħirqanin illi naraw li din l-Aġenzija tkun qed taħdem bis-sieħ. Ġifieri issa nistieden il-Kummissjoni sabiex tippreżentalna r-rapport fuq eh, l-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta u mbagħad nisimgħu lil dawk li stati membri jixtiequ jitkellmu. Mela, l-ewwel nett nitkellem nitiżen il kummissjoni biex titkellem. Simon Kirchberg. Eżis kollegi minn xek aħna l-esti biex ikonna il-prezentazzjoni minn ħadha l-Kummissjoni, Simon Kirchberg. Buon snarit tajjeb Grazzi ħafna tal din l opportunità li niġi għawek sabiex namtikom prezentazzjoni qasira ħalli ngħidulkom kif qegħdin proċedu bil-implementazzjoni tal-operazzjoni tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta jiena naħseb li forsi intom tiftakru illi ednilkom li ħajkonna stock taking fit ta' Mejju 30 ta' Ġunju, diġa ktajkom xi informazzjoni dak iż-żewġ rabi meta ġejtu jiena f'dan id-dokumenti provaj nispjegalkom x'ġara mill-bidu ta' Marzu tas-sena 2017 fejn aħna bdejna nħejju dawn ir-rapporti. Forsi nixtieq illi l-ewwel qabel kollox ngħid proset lil ħaddiema tal-Aġenzija naħseb li rnexxina nagħmlu xogħol eċċellenti tajjeb ħafna ħalli l-Frontex ta' waħda issa saret Aġenzija tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. U naħseb illi din il-bidla f'aġenzija hemm tajjeb ħafna. Issa aħna ma nistgħux ngħidu illi kollox huwa perfett. Jien naħseb li dawn dak li ż-żewġ rapporti qegħdin juru għalli issa li qegħdin naraw li hemm rollout kontinwa tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-Gwardjani eh, tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta jiena nixtieq ngħid li kien hemm ħafna sforzi li tpoġġew wkoll b'rabta ma' l-Istati Membri u ħafna sforzi wkoll illi kellhom bżonn ukoll ċertu attenzjoni partikolari. Fil-qosor x'qeda tagħmel l-Aġenzija u x'qed jiġi bħalissa l-Aġenzija bħalissa qiegħda tagħti appoġġ operattiv lill-istati membri. U aħna bħalissa kellna iktar minn 1600 gwardjan tal-kosta u anke ħafna ħaddiema oħrajn illi qegħdin ikunu jaħdmu b'mod attiv fit-territorju tal-istati membri differenti u qegħdin jaħdmu wkoll fis-settur estern. Din xi ħaġa li verament hija impressjonanti issa naħseb li għandna ċertu nuqqasijiet li qegħdin ħasbuna u naħseb li f'dawn l-oqs aħna nixtiequ li jkun hemm ħafna iktar azzjoni issa jekk inħares biex eh, li ċertu punt li dawk l-affarijiet li kienu identifikati bħala prioritajiet mill-Kunsill tal-JHA aħna jekk inħarsu li dak li huma prioritajiet aħna m'għandniex il-kapaċità sieħa li hija implementata. Bħalissa qatt għandna ħafna nuqqasijiet ukoll anke għal Rapid Reaction Equipment Pool u f'dan il-qasam aħna ma rċivejniex kontribuzzjoni mill-Istati Membri kollha, iżda minn 14 biss. Biex nagħtikom eżempju, per eżempju, tamir li għadu problematiku m'għandniex aċċess, per eżempju, il installazzjonijiet offshore ma nixħarċessa li għal-jom issa fuq il-Rapid Reaction Pool. Jina nasib li din xi ħaġa importanti ħafna meta aħna deċidejna fuq din il-leġiżlazzjoni aħna konna qegħdin ngħidu illi importanti li jkun hemm 1500 gwardjani tal-kosta li jistgħu f'każ ta' kriżi jitħadmu mill-ewwel iżda s'issa kien hemm disa stati membri biss illi tawna l-ismijiet, sissa kien hemm bosta stati membri li qalu li iva jistgħu iwedu l tu ċertu ammont ta' gwardjani iżda aħna għandna bżonn li jkollna l-ismijiet ħalli bekk ikollna iċ-ċertezza li dawn jistaw jaħdmu fejn ikun u meta jkun hemm bżonn. U għalhekk kellna daqsxejn ta' problema mal-kolleġislaturi, speċjalment meta ħadna din id-deċiżjoni naħseb li din ġimgħa żgur li ħajkonna inizjattiva politika li ħadd ittieħed ħalli bekk nisqu fuq l-importanza li jkollna l-ismijiet ta' dawn iċ-ċittadini li għandhom profili preċiżi illi verament huwa importanti għalina biex aħna niskuraw ukoll li dawn in-nies huma mħarġa biżjed biex jagħmlu x-xogħol li huwa mitlub minnhom. Aparti minn hekk waħda mill affarijiet eh, tal-vulnerabilità, l-evalwazzjonijiet tal-vulnerabilità hija verament importanti għall istati membri kollha u naseb li dan jorbot ukoll mar-rakkomandazzjonijiet apparti minn hekk aħna qegħdin nipproponu ċertu miżuri konkreti wkoll għal 20 stat membru ħalli bekk aħna nidentifikaw il-vulnerabbiltajiet, l-affarijiet li huma l-iktar vulnerabbli fejn dan ir-rapport u apparti minn hekk il-pass li jmiss ħajkun illi issa mit-teorija naslu għal fatti ħalli jkun eżerċizzji ta' simulazzjoni reali li ħajsiru fl-ewwel stati membri, naħseb li dan jista' jippermettilna li nkunu ħafna iktar kompetenti biex nkunu lesti ili naffaċċaw dawn il-problemi. Apparti minn hekk naħseb li ħaġa oħra li qegħdin nesperjenzaw hija li hemm ċertu qosma fejn l-Aġenzija qiegħda issaħħaħ il-mandat u qiegħda toffri il-potenzjal li namlu iktar biex nappoġġaw l-Istati membri. Sur President, intom kontu prezenti speċjalment meta aħna kellna dibattitu fuq ir ritwarna aħna rajna illi id-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija kienet jitlob illi jisir ħafna iktar biex nkunu jistgħu ikunu appoġġati anka f'dan il-każ aħna din naraw li kien hemm ħafna riżultati pożittivi, kien hemm ukoll permezz tal-operazzjoni tar-ritorn ħafna nis li kienu ritornati lura, numri din jiżdiedu din hija xi ħaġa pożittiva iżda naħseb li qed fadal ħafna affarijiet li namlu nagħmlu xi ħaġa oħra importanti għall-Parlament kienet ir-reviżjoni ta' drittijiet tal-istrateġija ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem din hija xi ħaġa li għadha għaddejja bħalissa kien hemm ċertu konsultazzjoni anke mal-forum ta' drittijiet fundamentali wasalna ċertu rekomendazzjoni tukol biex natikom eżempju wieħed nasab li qasam li inna nisqu fuq huwa il-minorenni mhux akkumpanjati. U l-fatt li aħna din u ukoll fuq il-kwistjonijiet li huma marbuta mal-protezzjoni tat-tfal. Maħġoħra li l-Aġenzija ta' taħdem fuqha bħalissa hija il-mekkanizmu ta' il-ment bħalissa l-Aġenzija għadha taħdem ħafna fuq il-fatt li jridu niġbdu iktar informazzjoni għal um, dak li qed jintqal bid-dinja ta' barressa fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali għasab li hemm bżon li dan inżommu fil-qosor minħabba ħabbanet nitkellmu hawnhekk fuq in-negozjati u xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid li aħna għandna mandat ukoll sabiex nibdew negozjati mal-fajrom, iżda negozjati għadhom ma bdewx anka minħabba il-bidla fil-gvern minħabba illi kien hemm ċertu tejjiet li kellhom isiru wkoll u dan l-aħħar aħna rajna illi kellna namlu il-negozjati tal-mandat ma' l-Bosnia Herzegovina u Montenegro u l-Aġenzija wkoll edha tara li jkun hemm l-uffiċjali jintbatu għan-Niġer u dina xaġa importanti ħafna anke l-Balkani tal-Punent u l-aħħar punt li xtaqt naqsam magħkom huwa illi waħda mill-idejat li smajna bihom dawn l-aħħar ftit kien li aħna kellna nissuġġerixxu wkoll uh, l-Integrated Management Concept, il-kollega tista' tagħtikom iktar informazzjoni fid-29 ta' Ġunju iżda min-naħa tagħna naħsbu illi għandna nisqu fuq l-importanza illi ninvolvu il-Parlament Ewropew ukoll ħalibek nkun nistgħu niftemmu fuq din l-istrateġija anke fuq livell politiku. Nixtieq illi nikkonkludi billi ngħidilkom illi din hija priorità importanti ħafna l-Kummissjoni u għalhekk aħna xtaqna illi iżommu l-pressjoni fuq l-Istati Membri ħalli naraw l-Aġenzija tkun tista' iżomma dawn il-xogħol li għandu jsir aħna kellna nkomplu nikkontrollaw dan ix-xogħol li qed issir. Iżda diġà qegħdin naraw u nosservaw li hemm ċertu riżultati pożittivi li qegħdin joħorġu Mela, s-sasibaw l membri qabel il komissjoni Birgit, jek jaġbok. Grazzi ħafna, Sir Presidentu, grazie grazzi u kol ta' dan il-rapport qasir. L-għannet nishtiq li nifoka fuq ċertu kwistjonijiet konkret inti semmejt inqas ta' appoġġ li jkun ġej mill-Istati Membri, appoġġ illi iddeċidejna dwaru minħabba il-direttiva tal-Gwardjani tal-Kosta ma nafx hekk xi opinjonijiet ċari fuq eh, il mhux biss l appoġġ tekniku, anke l appoġġ għal ħaddiema l-ismijiet u n numri ta' dawn in nies bl-ismijiet u d dettalji tagħhom ta' dawn l-1500 li hemm bżonn ħalli għandhom ikunu hemm dawn. Tkellimt ukoll inti fuq l-appoġġ. Tista' tagħtina xi ftit eżempju wkoll fuq dan l-appoġġ fil-prattika fil kif jidher jekk hix kwistjoni biss ta' organizzazzjoni jew appoġġ aħna qegħdin naraw ukoll li intom semmejtu li n-numru ta' ritorni qegħdin jiżdiedu mill-perspettiva tagħkom dawn qegħdin jiżidu minħabba li fil-passat aħna rajna illi ma, intom ma kellkomx biżejjed attenzjoni fukata fuq hekk jew nkella forsi minħabba li hemm ċertu aspetti oħrajn li qegħdin waslu għal żieda tan-numri meta qed nitkellmu fuq ir-ritorn. Okay, Mr. Coster, please. Mela, Sir Coster. ħafna rapport mistoqsijiet l-għonet fil gwart fil tal-kooperazzjoni mal-Libja <sighs> mux stat eh, wieħed fej għandek ħafna frammentazzjoni u għandek involviment anka ta' ċertu networks ta' kriminalità organizzata. U għalhekk eh, meta anke kien hemm kooperazzjoni mal-awtoritajiet Libjani xġara, xġara bidrittijiet tal-persuni dawk li ġew ritornati lura l-kampijiet eh, ġew rispettati l-drittijiet tagħhom forsi wieħed jista' jispjega aħjar kif qed issir din il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Libjani imbagħad qed nitkellmu wkoll fuq l-uffiċjali Ewropej bejn Niġer u Libja Għawnek għet nitkellmu fuq l rapporti fej għet eh, referenza għal għal-frontiera li jazistenti imma l għanna numru ta' persuni refugġati li għantesibu uh, eh, toroq alternativi. Naħseb li dit tiħat in konsiderazzjoni Eh, ma naħsibx li l-intenzjoni kienet li jkun għandun il-frontiera sabiex jinħolqu iktar u iktar refuġjati li jsibu toru alternattivi u perikolużi. Tixtieq twieġeb? Sisa għada fuq telefon, skużani, eh, tista' titkellem. Grazie ħafna, xtaqt nagħmel mistoqsija. Jiena sena u nofsilu kont fil-frontiera eh, tal-Bulgarija jidr li għaw xi problema teknika qed tisimgħuni. jidan il-problem bl-interpretazzjoni li l inglis gränspoliser. Mela, sena u nofsilu jina mort fil eh, frontira Bulgaru Bulgara u rajt ehm, il-għawit tan, il-setup tal-ordni, il-pulizija. bil franċiżi jidin ma kienx problema biex nimawni bl-Izvedis, ma ħan iprofa bl-Inglis, mela. Sena u nofs ilu ftit iżjed jena kont fil-frontiera tal-Bulgarija u rajt jena stess il-violenza li ġew soċetjalija il-immigranti. il immigranti U dinja situazzjoni li jett nirċivu rapporti fuqa. Reġa jider li għaw problema teknika. Je ne sais pas quoi faire. En français. En français. The, the, pro the problem is not the interpreters, it's we're just having technical problems no. with the channels. Oh, we've had that all day. Inna ġurnata bi problemi. Għajdu għax għandin għamil jajt il-president. Il-problema hija teknika, mhijiex problema tal-interpreti. Il-problema hija teknika u problema bil-mikrofonu. I mean halfway through. It's been since we started. There's been a technical okay. issue. It's an important point on the border guard you're making. Dan huwa punt importanti fuq il-Gwardjani tal-Frontieri għamla bl-Ingliż. Mhux ħanerġa' nibda. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija li għad għandna dawn ir-rapporti u l-mistoqsija hija Il-Gwardjani tal-Frontiera, il-Gwardjani tal-Kosta, x'qegħdin jagħmlu biex investigaw din is-sitwazzjoni? U anka meta taħdem mal-operaturi l-operazzjonijiet konġunti. L-investigazzjonijiet tagħkom għal ma riżultati waslukom. Mela, trid twieġeb. Grazzi ħafna. Ħanibda bil-mistoqsijiet Sinjura Sibyl, żewġ mistoqsijiet. Għanibda bl-istati membri. Aħna inna nafsu fuq din il-kwistjoni. Fuq l-uffiċjali li jisemew isem Eh, li huma maħtura li huma parti minn din Rapid Reaction Force għal żewġ raġunijiet għaliex meta adottajna dan ir-regolament din xi ħaġa importanti ħafna għalikom ġiet fuq talba espliċita tagħkom. Dan kien fl-aħħar stadju tan-negozjati għaliex għaliex f'dak il-mument meta konna qegħdin ninnegozjaw intom għamiltuha ċara ħafna li l-intenzjoni ċara tal-Parlament kienet li nassiguraw li pool ta' reazzjoni rapida ma tkunx xi ħaġa ipotetika imma li n-nies ikunu fil-fatt disponibbli fuq standby u jistgħu jiġu mobilizzati kważi immedjatament, ġifieri din hija xi ħaġa importanti. U fl-aħħar żewġ eh, laqat tal-Bord ta' ġestjoni tal-Aġenzija tal-Gwardjan tal-Kosta Ewropea eh, semmejnih dan il-punt u issa eh, ta' min waslu din il-kwistjoni fuq livell politiku għalhekk qed nippjanaw itra mill-Ministri l-Kummissjoni biex naraw dan u strumenti oħra li it-trattati għatina f'dan il-qasam imma hija xi ħaġa importanti hawnhekk maħniex qed nitkellmu sempliċement li nkunu sodisfatti bl-ismijiet, hija sempliċi hija wkoll li dawk in-nies li huma maħtura jiġu ħarġa kif suppost u għabbażi tal-isem ikollok ukoll profil definit li jippermettilek li jkollok eh, forza ta' reazzjoni rapida eh, li kolla eh, il-personal adegwat. Issa inti saqsejt xi dettalji addizzjonali kif nusew, u ħan prova naqsam dawn ma'kom. Jekk inħarsu lejn dak li ġara sissa din is-sena sa' Ġunju, l-Aġenzija tat appoġġ lil 144 operazzjoni separata ta' ritorn. Mela, dan xfisser f'termini konkreti, dan fisser li ftit inqas minn 7000 ċittadin ta' pajis ters edin joqodu għaw mod illegali, ġew ritornati lura l-pajizom. Dan u żinija żieda ta' 157% fuq meta qabel ma sena li għaddiet għal fejtan. L-ewwel minħabba il-pressjoni kontinwa li aħna eżerċitajna b'mod partikolari fuq il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li jieħdu lura persuni li jkunu waslu b'mod irregal, irregolari, li jkunu għamlu applikazzjoni ta' azil li tkun rifjutata, persuni li eh, qed jibqgħu iżejjed, ġifieri ftit inqas minn 100 tal-144 operazzjoni ħadmu eh, saru fil-fatt fil-Balkani tal-Punent. Issa dak li tagħmel l-Aġenzija wkoll u dan jista' forsi jispjega iż-żieda għal xi ftit mill-pajjiżi li mhumiex fil-Balkani tal-Punent kienu involuti wkoll f'dak li jiena nixtieq niddeskrivi bħala attivitajiet ta' qabel ritorn u ħut minnhom hija fuq l-organizzazzjoni ta' titjiriet imma wkoll ħidma ma' imsieħba fuq miżuri ta' integrazzjoni volontarju meta jkun hemm ritorn volontarju e jkun qed jagħmlu wkoll xi kollegament mal-msieħba ta' pajjiżi terzi ecc. u dan jispiega wkoll. xi xisir, waħda mill-punti ewlenin li rridu naraw hija wkoll fej jkun hemm ċertu eh, operazzjonijiet ta' ritorn ma' eh, linji tal-ajru kummerċali żgħar għaliex eh, ftit minnhom qegħdin jużaw charter flights imissa l-aġenzija taħdem biex tiżviluppa eh, u koll fejmit mal linji tal-ajru kummerċali. Imma qed nitkellmu fuq pajjiżi li huma mhux biss il-Balkani tal-Punent, aħna għawet ninsabu fix xur li ġejjin ħajkonna nriflettu ftit aktar fuq xista isir biex niffaċilitaw l-operazzjonijiet tar-ritorn. U ovvjament dan kollu jrid isir dejjem rispett sħiħ għal eh, drittijiet tal-bniedem tal-individwi konċernati sa fuq il-kwistjoni tal-Gwardjani tal-Kosta. Din hija xi ħaġa ħan qatta ħin fuqha għaliex ir-rwol tal-Aġenzija tal-Frontieri u l-Gwardjani tal-Kosta, speċjalment ta' dak li għandu x'jaqsam mal-Libja, hija limitata minn ma tkun smih speċifiku fuq dan nar l-erba. Imma nixtieq insemmi żewġ punti li huma importanti, importanti L-ewwel dwar xi ftit mit-taħriġ li qegħdin norganizzaw għal Gwardjani tal-Kosta tal-Libja għandna blok ta' taħriġ li qed isir fil-fatt mill-UNHCR għal attivitajiet bbażati ta' drittijiet tal-niedem kif għandhom isiru b'rispett ta' drittijiet tal-niedem U it-tieni net dwar x'għandu xiġri għal dawk in-nies li jiġu żbarkati, din hija raġuni għalfej l-Unjoni Ewropea qed tagħti fondi eh, sinifikanti lill IOM u l-UNHCR sabiex huma fil-post ikun jistgħu jappoġġaw anke risistimazzjoni minn għal nies li jridu eh, protezzjoni, għandhom bżonn protezzjoni sabiex ikollhom toroq lejn l-Unjoni Ewropea, ġimgħa l-oħra fil-fatt bdejna eh, eżerċizzju ta' pledging li permetti stati membri li jiġu bi pledges għal possibilità ta' risistemazzjoni Kif ukoll ma l-IOM qegħdin inżidu l-ħidma tagħna fuq ir-ritorn volontarju u nefasizza pereżempju li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena aktar nies kellhom il-possibilità ta' eh, ritorn volontarju mill-Libja lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom meta mqabbel ma' sena l-oħra kollha kemm hi u għamilna outreach għal ċertu pajzi bħal Mali u oħrajn biex nassiguraw li ikollhom l-appoċ meħtieġ biex ħaġa faċli ma dawn l-aspetti ma parti minn approċ integrat. Issa biex niġi għal kwistjoni ta' Niger u Libja, jiena ma naħsibx li qed li l-istaff tal-Gwardjani eh, tal-Kusta edin għassa tal-frontieri tan-Niger imma għandhom rwol ta' uffiċjal ta' kollegament ta' l-Aġenzija tal-Frontieri ehm, lejn il-Niger u qed nagħmlu ħafna xogħol f'Agadex punt ċentrali fuq ir-rotta migratorja ewlenija u koll hawnhekk qegħdin naħdmu mal-IOM u l-UNHCR mod estensiv l-istess eżerċizzju ta' pledging ta' sistemazzjoni li nidejt il-ġimgħa għaddiet u daħħa inkludi wkoll nies li bħalissa jinsabu fin niger u għandhom bżonn ta' protezzjoni għamilna ħafna xogħol ukoll fuq ir-ritorn volontarji minn Agadez u edin naraw xi impatt fuq dawn il-flussi u diffiċli ħafna l wieħed jikkalkula eżattament x'qed isir imma jidher li ċ-ċifri tal-persuni li qegħdin jidħlu fil-Libja minn Niger waqgħu minn 70,000 xar għal 11,500 f'xar ieħor. Iġbiet naraw ukoll ħafna xogħol fuq li wieħed jingħata appoġġ soċjoekonomiku lill-popolazzjoni tar-reġun b'mod partikolari Niger biex nippruvaw niddeċentralizzaw l-interess għal ċittadini li jaħdmu fil-kontrabandu tal-persuni. Issa fuq il-kwistjoni tal-allegazzjonijiet ta' violenza fil-frontiera tal-Bulgarija jiena kont f'Sofija ġimatejn ilu kelli laqat mal-kap tal-staff tal-Prim Ministru Bulgaru kif ukoll il-Ministri Deputati tal-Ġustizzja u l-Internu għajjem dan il-punt magħhom u assigurawni li Ir-rapport ta' violenza tal-milizja et eh, li ġiet rapportata mod estentiva edin ixekluha kif ukoll jagħmlu eh, inkjesti interni u proċeduri disciplinarji kontra ċertu gwardjan tal frontiri li ġew akkużati. U jekk għandkom iżjed informazzjoni u dettalji fuq dan ikun ta' interess kbir għalina. Grazzi ħafna. Grazzi għaw xi mistoqsijiet addizzjonali minn xi ħadd? Iva, grazzi ħafna. Hija speċi ta' stqarrija politika ma li aħna għandna xi ħin issa nixtieq nżid ma' dan il-punt jekk l-istati membri nexilhom iwaslu riżultati li suppost li jwaslu fuq id-deċiżjonijiet tagħna minnaħa tal-Gwardjan tal-Kosta huwa importanti mhux biss għal li aħna nistaw naħdmu f'perjodu osra ħafna speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' dawn it-teams ta' risposta maġla dak huwa punt wieħed imma ukoll huwa aspett ġeneriku ħafna għalfej edinaw fid-dar mbagħad flimkien mal-kunsill niddeċidu fuq ħaġa jew oħra mbagħad il-kunsill u l-istati membri sempliciment jiddeċidu jajdu eħem liġi ma jina minix lest li insegwi aspet jew ieħor ta' din il-liġi jekk ikun għamel jien bħala ċittadin nista' ngħidilkom ir-reazzjoni u sanzjoni tasal malajr ħafna. Ġviri, mux fidej, mux għalik li twieġeb din il-mistoqsija, imma jena naħseb li ħajja ħaġa eh, importanti ħafna xina għajjajt u ġbajt noqot nara ħafna direttivi f'din il-kamra uħut minnom importanti immens, iva meġ dubju dwar dan, imma ma jġux segwiti, ma jgħamx sens li indaħ naqdu namlu dan xur kollu għal xej. Għalek jena ma nafx jek tistax s-sib soluzzjoni fuq dan inti. U l-aħħar mistoqsija konkreta għaliex inti semmejt għab-attenzjoni kbira li forsi stati membri oħra li qegħdin segwu ir-regoli u forsi il-Kunsill mod ġenerali jaħseb dwar xi reazzjonijiet li mbagħad jiġu mit-trattat. U jina naħseb li tu biss dwar il-proċeduri ta' ksur ħaġa sabiħa di, imma uh, Iva, imma li fl-ħar mill-ħar tħallas biss miżata jew eh, xi multa mhijiex soluzzjoni. Mhux il-flus is-soluzzjoni, imma din hija politika u huwa biss fid-dawl tal-fatt qed <laughs> nsemmih biss għaliex naf li għandna ftit ħin. Iva, jekk trid tiġi lura. Iva, fil-qosor ħafna, nistoqsija konkreta, il-pleġis ta' resistimazzjoni titkellem fuqhom, li għamilt eżerċizzju fuqhom. Min ħajamil referrals minn Libja? Il-UNHCR ħatam referrals? għalix ehm, fi dokumenti tijaj u jena naħdem fuq il-sistemazzjoni ħafna. Mandi lebda indikazzjoni li il-UNHCR ħajamlu, bat jena għandi l-opinjoni politika tijaj u kol fuq dan. Iva, qabel ma twieġeb, ehm, Sofi xtaqtajt ħaġa fuq dan? Iva, reazzjoni ta' malajr fid dal ta' dak li qalet Birgit, forsi għanna nsaqsu l nanfusna bħala Parlament Ewropew għaliex inna l-esti ħafna snin li sempliciment naċċettaw il-proposti tal-Kummissjoni u tal-Kunsil li suppost naċċettaw taħt ħafna pressjoni meta nafu li sistematikament memx evalwazzjoni tal-impatt u la darba din tiġi adottata sistematikament l-istati membri mod sistematiku ma jwaslux riżultati u jinjoraw kompletament l-standards kollha li ġew adottati mhux biss fil-Libja ħafna mhux biss libe ma ħafna kumitati. Għax kull darba li għajdunna biex namlu xi ħaġa naqbdu u nobdu. Hemm ħafna rapporti rridu nadottaw, għandna ħafna pressjoni, e, u xi ħadd jgħidilna isma' l-istat membri m'għamlux dak li kellhom jagħmlu, m'għamlux dak li wedu bat nispiċċaw noqogħdu nirrabjaw u l ħaġa kull darba. Irridu nieqfu nagħmlu għadi. Jekk l-Stati membri ma jridux Unjoni Ewropea u leġislazzjoni Ewropea u kooperazzjoni Ewropea imissom jgħidulna. Biżejjed issa ma nibqax nilagħbu dil-logħba. Għax ħadd ieħor li jixtieq jikkummenta? Mela jkrit twieġeb. Fuq il-kwistjoni ta' risistemazzjoni skużani, jina minix l-ikbar espert fuq dan il-sujġet ma kif nifima jina e, eh, safina fien huma il-UNHCR li għamlu din il-ħatra u li kunu għedini provaw jiffaċilitaw ir-risistemazzjoni na konċ Ġenevra reċentement u stajt e, eh, nidiskuti dan u miljet nifem il-tejjiet saru fl-imkien mal-UNHCR. Issa, dwar jekk il-UNHCR illum ix pozizjoni biex tagħmel dan, għaliex nafu kemm hija diffiċli s-sitwazzjoni s-sigurjata, eh, ma nafx, imma l-intenzjoni hija li nagħmlu dan flimkien magħhom, fl-isħab magħhom. Issa dwar il-passi li miss, jekk ti permettu li mhux ħanqod nidħol fid-dettall, Imma nixtieq ngħid li aħna konxi tar-rwol tal-Kummissjoni bħala Gwardjana ta' Trattati u fix-xhur riċenti aħna urejna wkoll rida li nieħdu passi neċessarji meta jkun hemm ksur ċar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea kemm fuq il-kas tal-Ungerija jew inkella l-falliment tal-istati membri li jimplementaw deċiżjonijiet ta' rilokazzjoni huma vinkolanti legalment. Frankament, uħut mill-istati membri fuq livell ta' esperti ma femux bisħieħ il-punt li kien importanti ħafna tal-Parlament f'dawn il-negozjati ġifiri li għawek ma konniex qed nitkellmu fuq lista ipotetika tal-ismijiet, imma l-idea kienet sabiex nassiguraw li reazzi il-pool ta' persuni li jkunu disponibli mod maġġel ikunu fiżikament disponibli. U semmejna dan il-punt, eh, unżidu eh, l-enfasi fuqa u l-urġenza u il-passi mis ħajkun li nibatu messaġġ li il-livell politiku infakru l-intenzjoni tal-Parlament meta ġiet adottata din il-leġislazzjoni, mbagħad nispera li din tista' twassal għal ehm, biex inkunu sanħu r-riżultati li rridu u għandna bżonn. Grazzi naħseb li s-sanna bżonn ngħaddu għal punt li miss ta diskussjoni fuq il-nibatu il-Gwardjani tal-Frontieri l-Serbja u din irridu nagħmluha eh, mod magħluq. Bazzikament kullħat jista' jibqa'. rappresentanti tal-kabine, l-assistenti, l-staff, servizi legali. Pratikament kulħadd jisajba. jibqa'. Ġri jekk m'intux fil-lista semmejt tridu toħorġu. U sennew pawża ta' żewġ minuti sakemm kulħadd li għandu jitla. jitla.